<coughs> so, ladies and gentlemen, we would like to continue our meeting without a long voting. Um, uh, yeah, um, point for this afternoon is indicators of immigrant integration. Grazie ħafna sinjuri mela nibdew issa bil-punt li għandna fuq l-aġenda tagħna wara l-opsinar. Indikatur l-integrazzjoni tal-immigranti rapport tal 2015 publikat konċentament mill-OECD u l-Kummissjoni Ewropea tistennew mis-Sur Gurija, Segretar Ġenerali tal-OECD, siġi naqra ktart u se u dan ir-rapport. Imma l-ewwel net għandna il-pjaċir illi nilqgħu hawnhekk is-Sinjura Belinda Pike minn DG Home, direttur tal direttorat B ta' DG Home nistgħu nibdew minnu fih Sinjura Pike bil-preżentazzjoni tiegħek u dejjem pubblikazzjoni konġunta mill-OECD u l-Kummissjoni Ewropea u l-ewwel pubblikazzjoni ta' kooperazzjoni wiesa bejn Ewropew u l-pajjiżi kollha tal-OECD fuq il-migranti u tfal tagħhom permezz ta' 27 indikaturi organizzati fuq ħames oqsma, iġifiri ix-xogħol, edukazzjoni u l-ħiliet, l-inklużjoni soċjali, l-impenn ċiviku, l-koesjoni soċjali. Hemm ukoll żewġ kapitli speċjali dedikati għal gruppi speċifiċi l-ewwel grupp huwa taż-żgħażagħ b'sfond tal-immigranti li huwa l-parametru għal suċess jew falliment tal-integrazzjoni. Mbagħad it-tieni grupp huma ċittadini ta' pajjiżi terzi fl Ewropea li huma l-mira ta' politika integrazzjoni komunitarja u jiena żgur illi dan ir-rapport se jkun ta' interess għal kumitat tagħna. Allura, Sinjura Pajk, jekk jogħġbok nantilek il-kelma. Ara, il-Segretar Ġenerali wasa tal-OECD nistgħu nistennewh. So, allura, signori, għanna l-peċir nilqaw hawnhekk fosna s sur Angel Guria, il segretarju Ġenerali tal-OECD, u sejres l-attenzjoni tagħna dan ir-rapport li semmejt qabel li huwa pubblikat konġuntament mill-OECD kif ukoll mill-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna membri distinti tal-Parlament Ewropew. Sinjuri, jina kontent ħafna nista nipresenta xi dak illi ħriċna bih ehm, matul ir-rapport tagħna l-2015 ġifi dan huwa indikaturi ta' integrazzjoni tal-immigrant. Għandkom kopji ta' dan ir-rapport, ovvjament jekk m'għandkomx kopja huma disponibbli hawnhekk kif ukoll fuq il-website tagħna tal-OECD din il-pubblikazzjoni huwa paragun, l-ewwel paragun wiesa internazzjonali tal-pajjiżi tal-OECD fuq dak li sibna meta aħna għamilna riċerka tagħna fuq l-immigranti u t-tfal tagħhom. Huwa rapport li għandu l-iktar data fuq il-kwistjoni tal-integrazzjoni bla preċedent. U riżultat ta' sforz konġunt mill-Direttur Ġenerali tal-Migrazzjoni tal-Affarijiet eh, Barnin tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-OECD ovvjament. L-integrazzjoni tal-migranti u tat-tfal tagħhom huwa ta' tħassib mill-perspettiva tal-politika l-bosta mill-pajjiżi membri tal-OECD u f'dawn l-isminijiet mimlijin sfidi l-imġiba tagħna lejn l-integrazzjoni tiddependi parzialment fuq id-destin tal-immigranti u tat-tfal tagħhom li diġà qegħdin f'pajjiżna. Il-rapport tagħna jippreżenta l-fatti u l-provi fuq l-integrazzjoni tal-immigranti fl-Ewropa u jgħin li forsi xejjen xi miti, xi preġudizzji f'din il-kwestjoni politika u soċjali komplessa. Il-migranti jirrappreżentaw segment sostanzjal tal-popolazzjoni tagħna. Kważi wieħed fuq ħames persuni fil-Stati Membri tal-OECD u tal-Unjoni Ewropea huwa jew eh, mitwilet pajjiż ieħor jew forsi mitwilet fl-Unjoni Ewropea jew għandu għalmenu ġenitur li huwa barrani. U l-popolazzjoni immigrant totali zidet minn iktar minn 30% mill sena 2000 u hemm zidiet mistennija fil-pajjiżi kollha. Imma qegħdin naraw illi dawk li huma immigranti qed jżommu lura meta qabla ma dawk it-tfal li għandhom ġenituri mwilda fil-daw pajjiżi fil-qosma pereżempju ta' inklużjoni soċjali, edukazzjoni, ecc. Jiena akkompanjat hawnhekk mill-kollega tiegħi Stefano Scarpetta, direttur tal-Direttorat tal-Affarijiet Soċjali tal-OECD, responsabbli għall pubblikazzjoni u ximkien M. Kristoff hawnhekk iva eh, l-awtur ta' dan ix-xogħol u għamil kompilazzjoni u ġestixxa wkoll it-teams. Għalhekk huma se jkunu jistgħu jirrispondu huma jekk għandhom xi mistoqsijiet diffiċli. U għalhekk eh, din il-panoramika tista' tgħid eh, kollha l-awturi eh, u l-persuni konċernati anke f'pajjiżi bħal Awstralja, Kanada, New Zealand, ġeneralment għandhom kellhom suċċess f'integrazzjoni integrazzjoni tal-immigranti ma' suq tax-xogħol u id-dejta li għanna għal dawk li għadhom kemm waslu u ma ferm inqas minn dawk li twildu f'dak il-pajjiż. Ġvija ħaġa intuitiva, nistgħu nifmu u id-dejta ovvjament hija prova tek. Anki immigranti li ma tantx għandhom edukazzjoni għandhom rati eh, ta' xogħol eh, li huma wkoll olja, ma paradoss dan għax jekk ikollok immigrant illi tantx għandu ħiliet, però għandu xogħol tajjeb, però kwalità baxxa. Imma l-immigranti li huma edukati dawk bid-diplomi, mod partikolari dawk li għandhom kwalifiki barranin, għandhom rati ta' xogħol iktar baxxi meta qabla ma dawk imwilda fil-pajjiż, kważi fil-pajjiżi kollha. U dawk li għandhom kwalifiki barranin illi għandhom impieg l-iktar għandhom kwalifiki, għandhom wis kwalifiki għax-xogħol illi għandhom. Għandhom wis uh, eh, kwalifiki, wis uh, eh, taħriġ jistgħu jagħmlu ferm aħjar millet jagħmlu. Fl-Unjoni Ewropea um, eh, ġifiri din il-problema hija għar għax dawn ix xejrid juri juru illi Eh, iktar fl Ewropea hemm dawn il-tfal u persuni illi m'għandhomx li impjiegi paragon tal-kwalifiki għoljien tagħhom. Mela, ħen nitkellmu l-ewwel fil-qasam tal-edukazzjoni u ta' u nibdew bil-kategorija ix-xogħol, il-familja. Ix-xogħol umanitarju għan-nies li kellhom ħallu pajjiżhom, djarhom, nistgħu npoġġuhom f'kategoriji differenti, l kejlu huwa differenti, L-sfidi huma kbar dawk il-pajjiżi li għandhom sem oli ta' migranti fost dawk li waslu issa jew reċentement, mod partikolari il-pajjiżi ta' Skandinavja. Dawn il-gruppi għandhom bżonn appoġġ politika ta' integrazzjoni tagħmel differenza f'ħajjithom. Mhijiex sorpriża l ħadd illi insibu illi l-migranti illi ilhom il-pajjiż eh, għandhom riżultati ehm, aħjar, per da ovvjament se jkun il-każ ħsibna u issa dokumentazzjoni bħala prova u l-progress sena wara sena kien sostanzjali f'pajjiżi fejn dawk illi waslu issa għandhom l-iktar lakune u għalhekk l-Iżvezja, l-Olanda, l-Franza u ma dawn il-pajjiżi fejn dawn il- setturi ta' popolazzjoni qed imorru għall aħjar Issa permettuli. Nixtieq nitkellem fuq xi diskrepanzi oħra. Ħanatu eżempju, sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż ta' kuljenza. hija ħaġa determinanti u xvera. Għandu impatt fuq l-immigranti minn dawk li twildu dak il-pajjiż. Dan għax ħafna mill-impjiegi illi jagħmlu l-immigranti huwa ċikliku u għalhekk l-Ewropa tan nofsinhar f'dan il-każ għandha iktar sfidi preżentement. Ħafna migranti li ma tantx għandhom ħeliet eh, tilfu l-impjiegi tagħhom fil-kriżi, matul il-kriżi u dawk li għadhom qed jaħdmu għandhom kunzjonijiet prekarji għall-aħħar u qegħdin friskju oli illi kollom il-faqra l volla jaħdmu, ġifiri anki jekk għandhom impieg, il kondizjoni tagħhom tant huma prekarji illi eh, ġibu paga miżerja. Ġifiri huma foqra alla volja jaħdmu. U dan l-aspett huwa assoċjat ukoll ma' eh, djar, kondizzjonijiet li huma prekarji wkoll, benefiċċji minimi, eccetera. Issa, in-nuqqas ta' integrazzjoni soċjali u ta' suq tax-xogħol għandu impatt negattiv mhux biss fuq l-immigranti stess imma fuq it-tfal tagħhom ukoll. Fil-fatt l-iktar eh, data li tħassibna fil-pubblikazzjoni tagħna hija l-isvantaġġi tal-immigranti huma trasmessi wkoll għat-tfal tal-immigranti li twildu fil-pajjiż, speċjalment għal ġenituri immigranti li ma tantx għandhom ħiliet Ġifiri aħna qegħdin intawlu isna qed nestendu l-istess vulnerabilità, l-istess ġufijiet soċjo-ekonomiċi tal-ġenituri. Din hija xi ħaġa li osservajna mod partikolari f'pajjiżi Ewropej fejn immigranti ta' qabel kellhom kwalifiki eh, li kienu mhux kwalifika avanzati u huma trasmettow din is-sistema lil uliedhom u għalhekk l-edukazzjoni għandha bżonn eh, tkisser eh, din it-trasmissjoni interġenerazzjonali fl-edukazzjoni. Imma s-sistemi tal-edukazzjoni mandomx s-soltu l-istrutturi biex jilqabal din l-sfida. Eh, F'letata età ta' 15 sena, f'bosta pajjiżi Ewropej pal-Awstrija, l-Belġu, Danimarka, Franza, Ġermanja, l-Italja, l-Olanda, Spanja, ir riżultati tas sistema tal-edukazzjoni tal tfal illi Eh, twildu fil-dawn il-pajjiżi però tfal ta' immigranti qegħdin lura ħafna meta qabla ma' dawk it-tfal illi kellhom ġenituri illi eh, twildu fil-pajjiż diskrepanza ta' sena. Iġifi diskrepanza ta' sena irri għodu sena oħra fis-sistema edukattiva. Dawn huma tfal illi eh, kienu edin l-iskola fil-ċifiri minn min middu kienu tfal sal-axħar net, mux ġew issa minn l-Asja, u ma marru l-iskola minn bidu net u sal net f'dawn il-pajjiżi, pero xorta waħda. Għandhom sena, tilfu sena jisom, minħabba din it-trasmissjoni tal izvantagġi mill-ġenituri għat-tfal, u aħna maħniċ għat dawn l izvantagġi dawn il-diskrepanzi ta' bejnietom. Persuni li migraw bat bħala adulti dejjem għandhom diffikultajiet relatati mal-fatt li ġew edukati f'pajjiż barrani, ħaġa li nistgħu nifhmuha, imma din l-ispjegazzjoni ma toċ għat-tfal tagħhom. Għalhekk din hija ħaġa tant traġika. Għax is-sistemi ta' edukazzjoni integrazzjoni ta' pajjiż qed jospitom u eh, ta' soċjetà biex jiżguraw opportunitajiet indaqs għax il-falliment tagħhom mhux biss mhux aċċettabbli moralment imma ma ta' periklu politiku wkoll. U xkiel għal tkabbir inklusiv, riskju għal koeżjoni soċjali u dan ifisser illi ħafna ħafna opportunitajiet ekonomiċi mitlufa. It-tfal tal-immigranti fl-Ewropa għandhom biex għandhom biss nofs il-possibilità li jkunu fost il- 25% eh, eh, ta' popolazzjoni skolastika illi edin fil-qċata. Għatam qabla u koll anki ma' tfal jiġu minn settur svantagġati però twildu fil-pajis. U u għandhom trasmissjoni eh, għandhom eh, trasposizzjoni ibsa ħafna meta jiġu u jidħlu fis-sistema edukattiva ta' pajjiż ieħor Eh, din it-tranzizzjoni hija diffiċli ħafna. Eh, wieħed minn ħamsa mhux qed isibu la xogħol la taħriġ. Meta mqabla wieħed minn seba għal dawk illi għandhom ġenituri illi huma imwilda fil-pajjiż. Fost iż-żgħażagħ illi jaslu wara l-età ta' 15-il sena, din iċ-ċifra tkun Eh, wieħed minn kull tlieta. Bħala riżultat ta' dawn il-ġufijiet fil-politika ta' integrazzjoni, hemm eh, minjana ta' diskriminazzjoni fost dawn iż-żaza illi għandhom sfond migratorju f'bosta stati membri. U għalhekk mhux biss rata ola ta' fatti li ġew eh, diskriminati, kien hemm diskriminazzjoni kontrihom fost dawn iż-żgħażagħ li għandhom sfond migratorju bosta stati membri, imma wieħed minn kull ħamsa ħossuhom diskriminati. Din hija ċifra ola mill-immigranti oriġinali, iġifiri, isom it-tfal ħossu diskriminazzjoni ferm iktar mill-ġenituri tagħhom. Dan huwa falliment. Ir-rata hija ola, ġifir dan li jħossuhom diskriminati, għal dawk illi għandhom edukazzjoni għolja. Paradoss. Ma nistaw nifmu minħabba l-istennijiet li jiġu b'edukazzjoni u l-frustrazzjoni illi ma jistawx eh, jkollhom eh, suċċess fl-istess ambjent. Dan huwa riżultat allarmanti dan huwa appell għall-azzjoni għal daw kollha illi jieħdu deċiżjonijiet u jfasslu politiki bħal mintkom intkom u naħseb dan huwa moment hekk imsejjaħ Sputnik għax qatt ma nafu tant fuq dan il-fenomenu għall-ewwel derba issa nafu kollox fuq dan il-fenomenu u dan mal-Unjoni Ewropea dan huwa xogħol tant importanti dejjem qegħdin nitkellmu fuq il-migrazzjoni, qegħdin nitkellmu dejjem fuq l-integrazzjoni ma konna nafu xejn. U issa nafu xifti iktar. U ma se, se nkunu nafu iktar la derba nipublikaw iktar rapporti, sinjuri. Ta' spiss il-pajis ta' oriġni ta' individwu ta' ġenituri tiegħu għandu impatt fuq il-opportunitajiet. Jan niftakar meta l-President Obama reċentament qal illi il-futur ma jistax jiddependi mill-zip code, iġifiri mill-fejn int toqot. U dan li għanna għawnek, iġifiri qed inwessaw biss il-kwistjoni ta' fejn int toqot u l-messawa għal pajis ta' oriġni. Anki jekk kien hemm progress sostanzjali f'ċerti pajjiżi qed tfadal ħafna x'wieħed jagħmel speċjalment biex nagħtu l-opportunitajiet tal-immigranti tfal tagħhom biex ikollhom suċċess fil-ħajja. Intejbu l-integrazzjoni tagħna tagħhom din hija kruċjali għal futur inklusiv għalina lkoll. Eżis ħbib, nistgħu nelbu dawn l-sfidi il pajjiżi Ewropej kif ukoll il-pajjiżi tal-OECD mxew il qudiem il bicċa kbira tal-immigranti u tfal tagħhom issa huma integrati ferm aħjar fis-swieq tax-xogħol u fiħdan is-soċjetajiet ma ma jfissirx li ma integrati sow. Għad fadal ħafna x'namlu biex ikun hemm integrazzjoni li tkun waħda tajba tfisser illi namlu l-aħjar użu li nistaw mill-potenzjali ġibu magħhom l-immigranti biex nkunu nistaw tassow Eh, intuhom kull vantaġġ u dan u l-benefiċċju tagħhom kif ukoll tas-soċjetajiet tagħhom fejn jgħixu huma. Għalhekk ħinkomplu mela l-isforzi tagħna u naraw kif l-immigranti jistaw jisibu posthom fis-soċjetà. Ovvjament dan huwa sottotitlu tal dawn l-immigranti aħna għamilna l-ewwel settling in ċvej dawn ġew joqogħdu dawn l-immigranti Dan huwa t-tieni wieħed u għandna bżonn inkomplu għaddejjin ma'kom il-koll id-fit u nixtieq nirringrazzjakom ta' din l-opportunità privileġġ kbir għalija biex nkun nista' naqsam ma'kom il-ħsieb tiegħi li jintkom ikolkom ċerta passjona dan is-suġġett ma nixtieq ukoll li titħasbu għax hemm bżonn illi tassew timpenjaw ruhkom biex inkomplu bil-ħidma tagħna u tiffokaw fuq dan is-suġġett għax tina xi ħaġa li qatt ma s-laħrab minn l-attenzjoni tagħna. Grazzi ħafna lilek Sur Gurija issa għal DG Home Sinjura Belinda Pajk. Nadilek il kerma grazzi ħafna il-Kummissjoni Ferħana il tubblika dan ir-rapport mal-OECD illum u jiena unura li il segretar ġenerali tal-OECD seta' jiġi hawnhekk Brussell illum u jippreżenta dan ir-rapport lil kumitat Ovvjament kif nafu l-migrazzjoni huwa fil-qoċċata tal-aġenda politika tagħna u rajna fil-Kunsill Ewropew kemm id-diskussjonijiet huma diffiċli fuq ċerti aspetti ta' dan il-fenomenu tal-aġenda ġdida fuq l-immigrazzjoni, ma aħna dejjem għadna illi kien hemm proposti eh, ta' resettlement li kien parti mill-pakket usa ġifiri biex kolla integrazzjoni ta' ċittadini tal-pajjiżi terz, speċjalment dawk li għandhom son ħarsin umanitarju, dawk li ħarbu mill-konflitti, mill-persekuzzjoni, dawk li nlaqgħu fis-soċjetajiet tagħna mhux biss iridu dejjem jirċevu, jixtiequ jikontribwixxu lill kontenut li offrilhom opportunitajiet ta' ħajja ġdida il-bot mill-biża u persekuzzjoni u għalhekk l-integrazzjoni tal-immigranti kollha jkun ma tkun raġuna li ġew fl-Unjoni Ewropea hija ħtieġa u l-integrazzjoni ovvjament kontribwixxu ma ta' suċċess tal-politiki ta' integrazzjoni u vitali wkoll għal koesjoni soċjali u ekonomika tal-kontinent tagħna nafu illi responsabbiltajiet ewlenin għall integrazzjoni edha fuq eh, fidejn l-istati membri speċjalment dawk li għandhom rwol importanti fuq livell lokali, reġjonali u nazzjonali biex ikun jistgħu ikollhom politiki ta' integrazzjoni effettivi mal-Unjoni Ewropea tagħti li l istati membra l-azzjoni tagħhom fl-integrazzjoni ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi dan jinkludi wkoll ehm, finanzjament sostanzjali u ehm, taħt il-perjodu ta' qabel l-MFF kellna il-fond ta' integrazzjoni f'dan il-perjodu tal-MFF għandna il-fond ta' integrazzjoni u aħna nistennew illi nofqu xi 600 miljun euro fuq azzjonijiet ta' migrazzjoni legali u integrazzjoni u l-Parlament enfasizza l-importanza ta' dan u fi diskussjoniet fuq il-leġizlazzjoni tkom insistejtu li sat membri għandhom bżon ehm, jonfqu 20% eh, fuq l-azil u l-integrazzjoni fuq l-immigrazzjoni legali u integrazzjoni u jekk li kiku ma nafqux 20% suppost l lilkom u li ċittadini Ewropea li xle. Imma r-wol tagħna mhux biss limitat biex niprovdu l-flus Aħna u kolla minna sforzi daw l-axar 10 snin biex nassiguraw illi konna rwol iktar b'saħħtu eh, fil-koordinazzjoni fost l-Istati membri fazzjoniet tagħhom fil-qasam tal-integrazzjoni. 10 snin ilu l-Istati membri eh, adottaw prinċipji komuni għall-integrazzjoni u 5 snin ilu taħt Presidenza Spanjola Stati membri wkoll qablu fuq indikaturi biex jikejlu l-progress tal-integrazzjoni. Deċiżjoni tieħdet ukoll f'Saragosa dawn huma l-indikaturi ta' Saragossa u issa Il-rapport l lum juża dawn l-indikaturi. Il-rapport huwa mlaħam sof fuq il-materjal li se jkun utli ħafna għalikom bħala dawk li tfasslu l-politika u hemm kapitlu speċifiku 14 li għandu x'aqsam mad-dejta Ewropew. Issa l-lan huwa mhux biex nagħmlu kategoriji tal-klassifikazzjoni tal-pajjiżi, imma biex huma jkollhom politika iktar effettiva. Hemm ħafna fatt interessanti, sigurija diġà enfasizza xi ħud minnhom u rapport ta' tjara u koll l-OECD blenti usa imma nixtieq li tkellem fuq ċerti fatti mod partikolari nafu l rata ta' xogħol fost ċittadin ta' pajjiżi terzi hija nofs meta qabla għal żewġ terzi eh, fost ċittadini tal-pajjiżi ta' akkoljenza u fit eh, fil-mira fid-dawl ta' rati tal-2020 hemm 70% u lek jekk nistgħu ehm, norqtu din ir rat nkunu nistgħu naslu biex nilħu l-għanijiet ta' Horizon 2020 kif smajna fil-qasam tal-edukazzjoni ċittadini ta' pajjiżi terzi 18% minnhom għandhom livell baxx ħafna ta' edukazzjoni. 18% ta' dawk bejn 25 u 34 sena. Dan u ekwivalenti għall-iskola primarja Iġifiri dan u maqabbel minn 4% ta' dawk li twildu fil-pajis ma kif smajna u koll il-fat li wieħed jikseb edukazzjoni tajma mhux neċessarjament tfisser edukazzjoni se tiġi mbagħad premjata fuq is-suq tax-xogħol u fl-2014 64% biss ta' ċittadini li għandhom diploma kellhom xogħol illi kien għalinat ma' dan il-livell ta' rata. U meta paragonat ma' 83% minn dawk li twildu dak il-pajjiż u hemm riżultati differenti għal dawk il-pajjiż ta' għal dawk iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi illi kisbu id-degree tagħhom fl-Unjoni Ewropea u dawk barra mill-Unjoni Ewropea u għalhekk dan huwa materjal utli ħafna diskussjoni li konna għal riċerkaturi u studenti u fid-direttiva u għalhekk dan huwa ħela ta' risorsi mhux biss l individwi stess imma wkoll għall-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tagħha. U din is-sitwazzjoni ta' suq eh, tal-ċittadini ta' pajjiżi terzi kważi fil-2013 nofs kellhom ir-riskju ta' faqar jew ta' inklużjoni soċjali doppju ġifiri eh, fost dawk illi ġew eh, fil-pajjiż ta' akkoljenza dan huwa spjegat ukoll fir-rapport ir-rata fejn iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jasbu li ġew diskriminati fl-istati membri kollha anki jekk kien hemm diskrepanza ħafna fost stat membri u ieħor. Imma um, dettalji dak li sibna r-riċerka rikka ħafna imma hemm ukoll ċerta tama. Per esempio, l-isfidi ta' integrazzjoni ma uh, skont popolazzjoni. Anzi, pajjiżi li għandhom rata għolja ta' uh, immigranti għandhom riżultati aħjar. Nafu, konna nafuh dan, eh, sibna hekk ma sanna d-dejta. Nistgħu nitalmu wkoll mir-rapport l-integrazzjoni u proċess u medda twila ta' żmien imma jġib miegħu riżultati u dawn il-lakuna dawn iż-vantaġġi li semmejt li huma dettaljati fir-rapport huma ferm iktar ovvji f'migranti reċenti waqt li migranti li ilhom fl-Ewropa f'xi snin Eh, u maqrib iktar għal pjata soċjetà u nasib li huwa importanti wkoll għall Parlament Ewropew il-biċċa kbira tal-migranti jsiru ċittadini attivi fl-2012-2013 kważi żewġ terza ta' dawk li twildu barra mill-Unjoni Ewropea kienu kisbu ċittadinanza tal-pajjiż ta' akkoljenza wara residenza ta' 10 snin u 70% eh, votaw fl-aħħar elezzjonijiet. 70% illi għal-bosta pajjiżi hija ferm iktar fejn mhux obbligatorju wara kollox il-vot fl-elezzjonijiet dan huwa riżultat tajjeb ħafna. Issa dawn huma kollha riżultati ġenerali tistgħu taraw riżultati skont l-Istat Membru fil-Kummissjoni kif għadna fl-Aġenda Ewropea għal Migrazzjoni nixtuq inkomplu naħdmu fuq l-integrazzjoni nixtuq involvu l-Parlament Ewropew fid-diskussjoni tagħna jiena kuntenta ħafna li issa għandna bażi komuni b'saħħitha ħafna ta' fatti fej fuq li ma nistgħu nibbażaw diskussjoni tagħna u għalhekk nirringrazza sow l-OECD għax-xogħol tajb qed nagħmlu flimkien fuq l-integrazzjoni kif ukoll fl-immigrazzjoni illegali fil-jiena niddiskutu reċentement il kwestjonijiet li qegħdin niddiskutu fuq immigrazzjoni migrazzjoni legali tal-Unjoni Ewropea kif ukoll niddiskutu wkoll mal-imsieħba tagħna tal-OECD grazzi ħafna ħilma tagħkom fuq dan. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie. Tal-prezentazzjoni għanna ftit ħin mandi tlet iżmijiet diġa fuq il-lista u niftaħ id-dibattitu. Anna Gomez, grazzi. il rapportu affascinanti. Eh, id-dejta jitkelmu għedhom u jiena nittama illi inti ħat prezentom dawn id-dejta b'mod aggressiv lil membri tal-Kunsill Ewropew għaliex irrit ngħid li l-aħħar diskussjoni fil-Kunsill Ewropej kienet inkredibbli. U ma kienieċ diskussjoni fuq il-Greċa, kienet diskussjoni fuq il-migrazzjoni u proposti tal-Kommissjoni. Dawn is-sinjuri għandhom bżon jiddiġerixxu dan il-ktib, dan il dawn ir-riżultati. U u nisma' minn għandek illi l-uniku mod biex inwaqfu traffiku mhux biss fil-Mediterrani manki fuq l-art biex inwaqfu dan it-traffikanti huwa biss billi niftħu it-toroq legali. U nixtieq ukoll ngħid illi ħafna minn dawn ir-reazzjonijiet negativi tal- gvernijiet tagħna. U anki dawk li ibidlu l-opinjoni faċilment, li sa qegħdin jibżaw minn migranti. Pero anki jekk eh, irridu niftakru li skont ir-riżultati għandna bżonnhom il-migranti eh, għal ħafna raġunijiet, waħda minnhom l-effiċenza ekonomika, huma huma jaħdmu fil fl-istruttura tal-Europa u anki biex ikunu jistaw e, jgħatu bilanċ lil eh, sikurta soċjali tal-pajizi tagħna kif ġara fil-pajjiż tiegħi e, sal-2007 u mbagħad fil-2008 bil-kriżi il-numru tal-migranti tnaqqas baxar darbit probabbilment bej wieħed u ieħor u żdiedu l-emigranti tagħna imħabba l-austerità għamja illi ġiet imposta mit-trojka illi hija anki l-gvernijiet Ewropej. U xbaqanna fidejna issa nitama illi il-rapport li mistijak jina nistaqsi l-kom it-nej fuq l-impatt tal-austerità fil-politika ta' migrazzjoni fil-pajizi tal-Mediterran. Għax dawk in nis li kienu l-iktar edin jemigraw kienu n nis pilit li għanna bżonn għall-iżvilupp tagħna u pajjiż bħal Portugal iridu morru lura xi 50 sena biex nerġaw nilħu l-istess numru ta' emigrati mill-Portugal xi 3000 kull sena. U anki il- riżultat tal-perċezzjoni ta' esklużjoni bejn it-tfal tal-migranti li hija xi bejn wieħed u ħamsa fil-mija. Dawn huma ħafna ħafna nies. U ħaġa li l-membri tal-Parlament mhumiex forsi qegħdin jifmu illi b'dawn il-policies illi qegħdin iżidu l-esklużjoni soċjali mux eh, mhux biss fil- mm, pajizi, bil-pajizi ta' nofsinar tal-Europa, edin produċu foreign fighters. Hemm bżonn nitkellmu mhux iktar minn ħames minuti għax eh, eh, nitilfu edin mixin lura. E, signora Birgit Siper, grazie ħafna. La għonet jena nishtieni ringrazzi ħafna mill-fonta qalbi l-żewġ eh, kellima għal ħafna għad dawn id-dejta u ċifri għax dak li smajna momiex affarijiet ġodda, però iċ-ċifri u l-fatti u d-dejta eh, huma ġodda. U għanna bżonnom. U hija ħaġa illi fl-istati membri tagħna e, e, e, jekk inti fqir it-tfal tiegħek se jkunu fqar u jekk għandhom ħilit baxxi anki t-tfal tiegħek se jkollhom ħilit baxxi għal daqstanz qegħdin nipprolungaw din is-sitwazzjoni dan huwa fatt verament trist. U l-istati membri mhumiex qed jaħdmu fuq dan u anki għat-tfal tal-migranti sitwazzjoni iva hija anki għar. U din hija ħaġa inaċċettabbli kemm il-kwestjoni tal-aspetti umani, tal-situazzjoni ekonomika. U jiena eh, nemmen li meta nitkellmu fuq tfal tal-migranti, din il-situazzjoni ta' diskriminazzjoni kontinua f'ħafna oqsma għandu effett fuq l-affarijiet qed qed fuqhom illum eh, radikalizzazzjoni għax huwa ovvju li tfal tal immigranti qegħdin eh, qed inħossu li hemm iktar diskriminazzjoni kontra tagħhom li kien hemm mal ġenituri tagħhom għax il-ġenituri eh, eh, eh, il-ġenituri għamlu ħajlitom kollha biex jintegraw, però t-tfal għom parti tal-pajis. Allura, iridu għanna raġunijiet iktar għawin, iktar importanti biex naħdmu fuq dawn u dawn huma fatti importanti ħafna u nittama li dan se jkollu effett tal migranti u irrit ngħid ukoll hawnhekk li rridu naħdmu fuq iċ-ċittadini tagħna u tfal tagħna ma naqbel li eh, fuq it-tfal tal-migranti is-sitwazzjoni hija ħafna u rridu nagħmlu kull ma nistaw. Il-kellim il-miss li miss Madame Delonè. Grazzi ħafna malar malar, nixtieq nirringrazzjakom ta' dan l-istudju illi jorbot ma' smih li kenna il-ġimgħa li għaddiet fejn is-Sur Martins, is-Sur Vincenti u koll uh, offrow il-valur miżjut tal-migrazzjoni illegali u fejn dawk il-pajizi hemm ħidma għaddejja ta' integrazzjoni fost dawn l-immigranti dan ikun uh, ta' profitt tal kulħadd u għalhekk uh, Taħħal aħħal derba eh, u koll illum dejjem aħna naraw dawn iż-żewġ verżjonijiet tal-immigrazzjoni fejn hemm l-ispejjeż għal kontroll fuq il-frontiera jew eh, fejn għandna l-ewwel l-approċċ ta' integrazzjoni u nivalorizzaw il-migrazzjoni legali u dik ekonomika u nittama kif qalu l-kellima ta' qabli dan ir-rapport ukoll se jkollu eko għax dan l-approċ ekonomikament huwa wieħed tajjeb ħafna għal ċittadini Ewropej kollha li għadhom kemm jaslu jew ilhom hawnhekk ma tantx importa. Grazzi. Thank you. Then... Grazzi. Issa Maria Lauresten. Grazzi. Really want to thank OECD. L-ewwel net nirringrazzja l oecd għal dan il-volum. Jena Jina illi nitratta dawn il-problemi mill-1997 u aħna ilna nistenneħu eh, dan it-tip ta' stampa. U ħaġa li ma fiex dan il-volum hija overview tal-politika ta' integrazzjoni fil-pajjiżi differenti Għax meta nħarsu lejn il-pajzi differenti, nistaw nispiegaw ħafna affarijiet meta nħarsu lejn il-differenzi fil-policies. U peress li l-OECD għamlet ħafna analizi komparativa, naħseb li tkunu tistaw eh, tamlu passi tal-qoddim u tħarsu lejn differenzi. U anki, u importanti anki, nifmu l-istampa reali multidimensjonali. Għax hawnhekk għandna tabelli eh, bidimensionali, Però bħal l-indiċi tal-iżvilupp, per eżempju, jista' jkollna anki indiċi ta' integrazzjoni. Għax aħna aħna żviluppajna indiċi ta' uh, integrazzjoni, ċittadinanza, lingwa, uh, suq ta' xogħol, hemm eh, affarijiet oħra jistgħu ikunu jista' jkun hemm affarijiet oħra wkoll. Għax jekk ikolna index standardizzat fil-pajizi kollha jista' jiġi użat mod prattiku għal kunsillu għal kulħadd għax huwa strument biex niġildu kontra stereotipi, kontra ġudizzi minar bażi jekk ikonna li ek ikonna e, stampa e, iktar multidimensionali. Grazzi. Nirringrazzja, signora Kenge, nirringrazzja il-rapporteur, il-kellima, għal din għal dawn il-prezentazzjonijiet. Jiena kont ministru tal-integrazzjoni fl-Italja u kien ikun interessanti kieku kelli dokument bħal da biex nagħmel il-ħidma tiegħi. Ħafna drabi tlab għamiltu. U jena kontenta ħafna nara li inti intkom prezentajtunna dan il-lum. Dan huwa dokument li dejjem iktar jurina li rridu nħorġu minn politika ta' emerġenza, għax meta nibdew analizzawhom dawn affarijiet ifisser illi il-migrazzjoni hija fenomenu strutturali u dejta għati konferma uħda u għana ridu natuħom bil forsi risposti konkreti obbligati u uh, eh, anki neċessarju li nizviluppaw vizjoni eh, konġunta eh, ta' dawn il-policies bi proġetti u b'impegni u dan għu dokument li nistanużaw bħala bazi u nistaw anki nkomplu nużaw il-prassi tajba li ħarġu mill-soċjetà ċivili u mill-istituzzjonijiet li mhumiex eh, apprezzati biżejjed għax meta nibnu fuq dawn id-dejta nkunu nistaw nużaw dawn il-proġetti kollha u noħolqu sistema organiku u kull element jidħol b'mod konkretu, b'mod li jagħti iktar sens. Din l-inizjattiva hija wkoll opportunità biex naħdmu fl-imkien li l-politika ta' ingrazzjoni fi żmien twil ibbażat e, e, fuq data verifikati kif ippreżentajtunna l-lum e, li tkun ispirata wkoll fuq viżjoni wiesa u organika li tibda li tibni fuq it-territorju u l-esperjenzi li fit-territorju E, e, e, jikkorrispondu għal politika nazjonali tal-Istati membri biex naslu anki għal politika internazjonali fl-aħħar. Dan huwa l dan għandu jkun l-għar. Jena kontenta nisma dawk li tkellmu qabli. L-Istati membri għandhom bżon jitalmu minn dan biex ikollhom pol policies ta' integrazzjoni li għandhom wasluna lejn eh, konvivenza aħjar eh, fuq it-territorji tagħna. Grazzi. Grazie. Surgurija, tixtieq tirrispondi għal mistoqsijiet għal kummenti. Iva, nirringrazzja għal il Belinda għal kommenti u anke għal kooperazzjoni li kienet eccellenti eżemplari. Ija ħaġa progressiva, ija ħaġa geometrika. Aħna namlu E, e, e, rizultati aħna noħorġu kodba u rizultati fl-imkien, għanna Gomez stajt Illi għanna na għanna nobligaw il-membri tal <laughs> tal-kunsil b'dawn il-rizultat. Jena sen, sen il-publika se, se, se, se mporġi dan il-dokument eh, fil-USB eh, keys u biex ma nistampaw xwiz karta u se nibatuhom lill-membri tal-Kunsil għal kapijiet kollha tal-G20 tal-Unjoni tal tal Ewropea u tal-OECD kollha tal-Ministri kollha u u l-persuni kollha li huma involuti fil-policy. E, e, e, mhux biss il-ministri manki dawk li hemm li jaħdmu fl-istess skwadra. Il-problema huwa illi wieħed irid jifhem illi kulħadd għandu ħafna x'jagħmel. Kulħadd qed iħossu sorpriż imħabba il-dimensjoni, il-forza, il-numri tal-migranti. Għal daqstant jena minnex sorpris li laqa tal-kunsil assuma dawk it-toni negativi. Dina hija ħafna iktar minn Eh, mill-kwistjoni jekk għandix eh, eh, politika ta' migrazzjoni tajba jew le. ma l-istituzzjonijiet, kemm huma lesti l-istituzzjonijiet. Libja tafu li qiegħda ta' qabiċiet, anki s-Sirja. Meta jkollok miljuni ta' nies qegħdin jaqsmu l-frontieri, edina miex migrazzjoni għax xogħol dawn mumiex nies li se sistemaw roħom mod tranquillu jaru kif se jmorru l-università u l-iskola. Dawn huma nis li qed jġildu għal ħajjithom. Huwa fenomenu differenti dan. Iva, nixtieq ngħid illi sa dawn l-aħħar ġimgħat drammatiċi ħafna il-kontabilità tagħna kienet sempliċi ħafna. Kien hemm eh, effett net fiskali pozittiv illi jfisser illi dan kien qed jibbenefika l soċjetajiet ma kienx qed maħniex qed eh, nofqu xejn is-sistemi soċjali tagħna. U anki ma' Ċeċilja Malmstrom eh, aħna għadna dan huwa pożittiv, net pożittiv fiskalment. Però jiġri illi meta jkollok ħafna iktar qat u meta jkollok dawn il-flussi migratori massiċċi, allora dawn se jkollhom impatt kbir fuq il-fiskali. Jista' jkun li sar neutru jew sar ukoll negativ. Imma jiena nista' ngħid illi il-migrazzjoni għalija dejjem kienet eh, net pożittiva. Però fil-każijiet anki tal-tixjieħ Eh, jew l-uniku mod biex il-komunità u l-ekonomija tibqa tikber u biex ikollok probabilità ta' futur ekonomiku u flok ma' soċjetà li tinxtorob. Il-politika ta' migrazzjoni tista' twasal la soċjetà aktar vibranti però kollu jiddependi kemm huma tajbin il-kwalitajiet tal-integrazzjoni kif għalet Anna Gomez. U it-tini kellim, għax li kollega unek sur Nider Müller qed jgħid li li għem bżon nitkellem iktar eh, nispicċa. Iva, u wieħed kull ħamsa u ħafna u wieħed kull tlieta meta eh, in isu wara l-15 sena u ħafna ikbar u u għadifix li jek naslu sa wieħed għal kull wieħed Eh, imma hija ċifra eh, diffiċli ħafna u di m'għandix taqsam ma l Niddubita jekk jiex imħabba l austerità Dak li qed jiġri hawnhekk huwa li l austerità eh, ta' twassal għal situazzjoni għar għax iżid id-diffikultajiet, però hemm bżonn insibu allokazzjonijiet aħjar tal-budget. Sinjura Sipel, Eh, iva, fatti, fatti, fatti. Iva, ilna niddiskutu fuqhom dawn affarijiet intuitivament, blaħjar intenzjoniet, però il fatti jgħinu. U jevitaw il-konfuzjoni u konfuzjoni u jevitaw anki il-preġudizzi u anki eh, eh, anki per eżempju fuq il-tibdil klimatiku emminis li jgħidu li ma jesistix. Pero kif nistaw aħna niprovaw? Eja biex jensa li niprovaw eh, li dik għaddeja verament, dik għati seħ f'dawn il-kazi eh, naħsbu li nafu, pero maħni zgur, issa nafu ħafna iktar u aħna iktar nista' jkollna dibattitu iktar organizzat u effiċenti. Anna Gomez għalet Iva, eja fidejn l-istati, Iva, imma dawn huma aħna il-korp li nibatu l-messaġġ u ngħidu iva u possibbli u ninkoraġġixxu biex isiru ċerti azzjonijiet u għandhom bżonn ta' protezzjoni politika dawn il-pjanijiet biex jimxu l-qoddim. il sinjura Bonfoy, dal Bonfoy, Iva, Il-migrazzjoni hija tajba għal kulħadd u l-kwistjoni hija il-kontroll. il kontroll kontra għax wara kollox hemm bżonn investu fuq il-frontieri u kontroll eh, favur l-integrazzjoni u ovvjament billi l-ewwel waħda hija ma tantxutli għax fl-aħħar mill-aħħar l-immigrant se jsib triq tiegħu jiena Messikan, Signora, ġifiri jiena nafsow dan is-suġġett nafu sew il-fenomenu tal-migrazzjoni għax minn pajjiżi kien hemm mijiet ta' eluf illi provaw jimmigraw lejn l-Istati Uniti u immigraw l-Istati Uniti hemm iktar nies ta' ġens Ispaniku minni hemm ta' ta' nisel af Afrikan u 12% tfisser 36 miljun ta' nisel Ispaniku u 70% huma Messikani, iġifieri hemm 25 miljun Messikan fl-Istati Uniti u għalhekk nafsow il-kwistjoni. Imma il-problema hija illi meta Sur Donald Trump, per esempio daw l-aħħar ġranet illi għamel referenza għall-immigrazzjoni, hemm dan is-sentiment illi sentiment illi jeleb kollox, sentiment illi se nitilfu dak li għandna miex il-biża li wieħed jaqsam, imma il-biża li wieħed jaqsam l-istess daqs ta' torta. U najdu kif għanna bżon naqsmu din it-torta fost ħafna nies. Jina se nirċevi biċċa żgħira wisq forsi. U għalhekk mhux il-każ però Kustjoni hija kif nistgħu nintegraw l-immigrant biex inkunu nistgħu inwessaw l-ekonomija biex tkun iktar b'saħħitha, iktar sostanzjali. Din hija l-qofol tal-kwistjoni, l-qalba tal-kwistjoni u għalhekk il-kwistjoni tal-ħiliet, il-kompetenzi, dejjem nirrepetu l-istess ħaġa. Għandna bżonn intejbu l-ħiliet, niddiversifikawhom, ġifieri mhux biss l-edukazzjoni l-edukazzjoni vokazzjonali iva, edukazzjoni fuq is-suq tax-xogħol, eh, l-edukazzjoni li tibqa' għaddejja eh, lifelong learning, iġifieri anke fl-università u barra. U da kollu għandu bżonn jitlob koordinazzjoni bejn l-istituzzjonijiet, il-trade unions, il-ħaddiema, l-intraprizi u ovvjament il-gvernijiet. Et jajdu li illi għaddil il-ħin, Signora Luriston. Il-kwestjoni tal-politika ta' integrazzjoni. Multidimensional. Eh, eh, Multidimensionali. Eh, li neċessarju u dawn l indici maħna mux etni niprofaw namlu rankings u Signora Kenge nishtiq najt li jena naqbel miegħek perfettament il kwestjoni hija Eva, l-istati membri jridu jkunu jafu qabel u mbagħad wara jkunu jistgħu jiddiskutu u mbagħad fl-aħħar iridu jiddeċidu però naturalment. U aħna rridu kaħna l-koll irridu niddiskutu mpoġġu fil-mejda għax huma wara kollox huma il-kapijiet. U aħna qed nibdew b'dan il-ħidma aħna bdejna biss. U u għalek għanna diskussjonijiet għawin, pero minn ma nikkonkludu ħafna. Pero jiena naħseb li b'dan l-istrument aħna nkunu nistaw nimxu l-qoddim. Grazzi ħafna, jiddispjaċini ħafna, ma jiena rrit e, nalaq dan id-dibattitu e, interessanti ħafna xadna edin lura u għanna ħafna punti oħrajn għal-lejla. U għal daqstant nishtin nirringrazzja li l-komitnejn tal-li ġejtu għaw Grazzi ħafna tar-rapport u grazzi anki tal-ħidma tagħkom. Grazzi lilkom. Our next point is the... Il-punt li jmiss. L-IDPS, punt numru 7, il-rapport tal-2014. U għawnek nil-qafostna il-supervizur tal-ħarsien tad-data, il-sur Buttarelli biex jiprezentanna il-rapport tal-2014. Il-rapport ikopri s-sena ta' tranzizjoni bejn it-timi l ekstim tim u tim il-ġdejt maħtur f'Diċembru. Grazzi wkoll il-Buttarelli ta' disponibilità tiegħek biex tiġi hawnhekk fil-kumitat tagħna u grazzi wkoll tal-ħidma li ġiet imwettqa mit-tim tiegħek. L-ewwel netsentik il-kelma biex tintroduċi r-rapport u mbagħad wara niftaħ id-diskussjoni. Nissur Buttarelli. Aziz President, onorevoli membri ta' dan il-Kumitat, illum eh, jimmarka tmiem tranzizzjoni għall-istituzzjoni tagħna. Jiena kuntent ħafna li qiegħed foskom għal darba oħra llum biex nippreżenta din id-darba ir-rapport 2014 tal-IDPS. Illum qegħdin niċċaqalqu mill-kontinwità eh, fl-istituzzjoni tagħna għal impenn aktar proattiv eh, flimkien magħkom fuq xuħut mill l-sfidi jew l enejn li qed tiffaċċja l-Ewropa Digitali. Fl-okkażjoni tal-ħatra tagħna intom sfidajtu l-kollega tiegħi Wojciech Djegorowski u lilu wkoll biex namlu tagħna eh, fil-medda globali biex niproponu rakkomandazzjonijiet u soluzzjonijiet prattiċi. U allura Wojciech u jiena eh, għanna ekspertiż eh, prattika fuq livell Ewropew bħala awtoritajiet supervizorji u aħna eh, nistednukom biex tużaw l-arfin tagħna biex tkun tista' tgħinkom. li l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed fuq il-ħarsien tad-dejta. Aħna nibnu pontijiet b'saħħithom ma' msieħba barranin ukoll. Jiena lest li ngħinkom ukoll fuq eh, dossiers daqsxejn aktar sensittivi, per eżempju l-PNR li dwaru intom tajtu l-Konsil il-mandat biex dan jiġi diskos din is-sena. Mir ta' emendi ġew imresqin. u jiena naraf il-ħidma kbira li qed jiffaċċja ir-rapporter biex jikseb konsensus. Però it-ħassib ewlieni tagħna jibqa' Ah, aħna tal-IDPS mill-aħħar darba li stidentuna biex niddiskutu l-kwistjoni eh, f'jannar li l-evidenza marbuta eh, mal-ħtieġa għal skrutinju demokratiku hija disponibbli eh, biex tiġġustifika il-ġbir tal-PNR, però intom il-leġislaturi u tifmu wkoll li l-politika hija is-sena tal-possibbli. Ir-rwol tiegħi huwa li intikom konsulenza onesta fuq l-implikazzjonijiet xi kultant implikazzjonijiet serji tal-politika differenti għad-drittijiet tal-individwu. Jena kont qed ngħid lill midja llum li l-ħarsin tad-dejta fl-Unjoni Ewropea għandu jkun xi ħaġa pożittiva l-2014 jaf jibqa' nfakkar fis-snin ġejjiena bħala moment kruċjali għal ħarsin ta' data, l privatezza dawn l-oqsma għaddew mit-teorija għal prattika għall istituzzjoni tagħna li DPS 2014 kien sena ta' ċertezza, sena ta' tranzizzjoni minħabba l-mandat estis marbut mal-appointment procedure. Xorta waħda kif tistgħu taraw issa mir-rapport li ġi ċirkolat fost is-segretarjat u tistaw issibuh issa fil-kamra fit tlet lingwi differenti l-standards ta' prestazzjoni tagħna inżammu sena l-oħra. Il-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea fl-2014 eh, għaddiet deċiżjonijiet fuq il-limiti permessi bil-liġi fuq is-sorveljanza, speċjalment fuq il-żamma tad-dejta, kif ukoll fuq il-proċessar ġust tal-skopijiet kummerċjali. Se nitkellem pereżempju dwar il-każ bej Google u Spanja kif ukoll id-dritt li wieħed jintesa. Il-Parlament Ewropew ta' appoġġ kbir għal test rivedut tar-regolament ġenerali tal-ħarsin tad-dejta u l-istituzzjoni tiegħi kienet kontenta li setet tagħti lajnuna tagħha l-rapporters u x-shadow rapporters waqt din il-ħidma. Però jekk nanalizzaw dak li ġara s-sena l-oħra, nistgħu naraw li Min nifassal il-politika fl-Unjoni Ewropea ra li wara revelazzjonijiet fuq sorveljanza li ħarġu f'dawn is-snin għad irridu naġġornaw ir-regoli għal flussi tad-dejta bejn l-Unjoni Ewropea u l-imsieħba globali tagħha għalhekk f'Ġunju tas-sena l-oħra ħriġna opinjoni fuq il-linji gwida strateġiċi għal politika tal-ġustizzja u l-intern. Eh, Ħeġġiġna l-Konsil biex jitgħallem mill-modi u japplika sentenzi tal-qorti u offrejna u li niżviluppaw linji gwida speċifiċi għas-settur dwar kif dawn il-linji gwida jistgħu jiġu integrati aħjar fil-politika tal-intern issa f'kuntatt mal-Kummissjoni biex eh, nwettqu dak li wedna. Kif tafu, erba xhur ilu aħna pubblikajna strateġija l kontinuità u l-bidla. Dan huwa pjan solidu li jibni fuq l-esperjenza politika ta' Vojċek u tiegħi ukoll. Ħedma f'kooperazzjoni mal-imsieħba tagħna b'mod bilaterali fil-grupp ta' ħidma artiklu 29 kif ukoll fuq bażi nazzjonali. Ix-xogħol tagħna jinvolvi li nikkontrollaw kif eh, l-entitajiet tal-Unjoni Ewropea jiġġestjonaw il- data tal-staff, ta' ċittadini ecc. Fl-2014, per eżempju, uħriġna madwar 44 opinjonijiet fejn aħna xtarrejna fid-dettal eh, l-operazzjonijiet tal-proċessar. Trattajna 120 il-ment, xuħut minnom kien indirizzaw affarijiet serji ħafna u għamilna wkoll tmien kontrolli on the spot, inkluż fil-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill. L-aċċent kien fuq l-awareness raising biex nipromovu l-kultura ta' ħarsin ta' dejta billi naħdmu ma' l-istaff li jaħdmu f'dawn il-postijiet nafru gwida bħal fi trasferiment ta' dejta u fuq punti sensittivi bħal konflitt ta' interess minna kollaboratori tal-IT is-sena l-oħra biex jgħin fl-evalwazzjoni tal-effett tal-privatizza tal-iżviluppi teknoloġiċi l-ġodda, per eżempju l-qasam tal-mobile, ecc. Però anke biex nispezzjonaw il-konformità tal-ħarsin tad-data eh, tal-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet. Is-sena l-oħra bdejna nkunu aktar proattivi fil-konsulenza tagħna u apparti l-14 l-opinjoni u 46 kummenti formali u informali fuq miżuri proposti pubblikajna wkoll xi dokumenti preliminari influenti eh, fosthom l-interplay bejn kompetizzjoni l-konsumatur u l-ekonomija digitali. Publikajna wkoll toolkit għal policy makers ta' servizzi finanzjari tajna kontributu koll l-grupp ta' eh, ħidmu tal-artiklu 29 fuq affarijiet marbutin ma l-kwistjoni tal-interessi leġittimiċi u jħat mir-rekwiżiti l-iktar importanti għal proċessar tad data sorveljanza, ecc. Nidejna wkoll eh, l-inizjattiva ta' msejħa IPEN, kollaborazzjoni ġdida bejn awtoritajiet tal-ħarsin tad data nazzjonali, żviluppaturi, riċerkaturi mill-soċjetà ċivili, dinja akademika, eccetera Sip huwa li nindirizzaw l-tħassib tan-nies però anke li nħeġġu l-enġiniera biex ikun jistgħu jaħdmu aħjar. Ipermettu li issa biex nħares daqsxejn il-qoddim. Bid-data protection għatem aspettativi kbar dwar x'se tagħmel l-Ewropa x xhur li ġejjin. il bir ħahna għoddejna 109 pajjiżi bliġijiet tal-privatezza u l-ewwel darba eh, l-pajjiżi Ewropej qegħdin f'minoranza. Aħna għandna eh, opportunità tajba biex nimxu l-qoddim issa, nkunu minn ta' qoddim fil-politika fuq il-privatezza u l ħażin tad-dejta mill-Ġapan għal brażil mill-Indja sal-Unjoni Afrikana qegħdin jinħolqu liġijiet ġodda u kulħadd qed ħares lejna u jiena Eh, kelmuni delegazzjonijiet minn Singapore, Bermuda, l-Marok, etc. biex nidiskuti b'mod informali il-pjanijiet tagħhom. Huma rrid jaraw x'deċiżjoni se jittieħdu hawnhekk. U bitrilogi fuq ir-riforma l-ħarsin tad-dejta li għaddejn bħalissa eh, mexjin tajjeb ħafna. Irridu eh, niżguraw però li l-kol aħna nifmu l-implikazzjonijiet ta' din il-liġi l-ġdida. Memx lokal zbalji għawnek, din hija riforma għal ġenerazzjoni l-ġdida tal-ċittadini, l kem sejħa ġenerazzjoni tal-post millennials, il-ġenerazzjoni Z. Dawn huma teenagers li twildu f'dawn l-aħħar 15-il sena. Li eh, kull ma jafu huwa l-internet u touch screens. L-aktar tfal eh, li se jiksbu suċċess eh, f'din il-ġenerazzjoni se jkunu dawk li mhux biss jużaw teknoloġija però jipprogrammawha huma. Il-ħsieb huwa li il-pjani tkompla fit-tul. Issa rridu ngħaddu din ir-riforma li tpoġġi lill individwu fil-pozizjoni li eh, titkattarlu d-dinjità tiegħu. Aħna se rridu eh, nuru l-impentana biex ngħinu kommissar tar dan ix-xahar se nagħtu konsulenza fil-forma ta' eh, dokumenta konsulenza fil-forma ta' app li tiddownloadja li ikun jista' jkun xi ħaġa user friendly u għat-timit ta' negozjati, però msamma għal kulħadd kull hu interessat f'din ir-reforma mhix xi ħaġa konfrontattiva din, però hija eh, raggruppament ta' pariri minnaħa tagħna biex ngħinukom tagħmlu l-aħjar għażla aħna se nikkomparaw il-verżjoni differenti tal- regolament ta' bot tal-ħazin ta' data, testi ta' tliet istituzzjoni ta' l-għanin, u naraw nejdulkom xista' jkun fattibli biex wieħed jikseb l-aħjar riżultati. Nixtiequ naġġornaw ċerti salvagwardji, mux sendajfu d-garanziji li jem bħalissa, rridu li jkunu aktar effettivi eh, għasnin li ġejjin. Nixtiequ koll li kunna sistema flessibli tħarris il-qoddim tajba u kolla l-SMEs u li tkun neutrali b'mod teknoloġiku. Nixtiequ ma jkunx hemm ħafna burokrazija laqqa, speċjalment ah, f'dak indux xaqsam mal kooperazzjoni bejn l-autoritajiet tal-ħaċen ta' data eh, indipendenti, kulħadd irid jaħdem fl-imkien, irridu niżguraw ukoll li jkun eh, dan l-ekem sejjaħ proximity mechanism. Eh, liġijiet sempliċi huma liġijiet aktar effettivi, qegħdin inqisu wkoll teknoloġiji l-ġodda. Ġbir massiċ ta' data huwa realtà llum il-ġurnata, hemm ħafna data llum il-ġurnata. il ġurnata l tracking l-analytics, l social media u aħna għedu benefiċi eh, gbar eh, minn affarijiet bħal dawn, pero Għu eh, importanti li nżommu f'moħna l-prinċipju tal-ħarsin tad-data. Dan il-prinċipju huwa part integrali tal-liġi primarja tal-Unjoni Ewropea. Aħna għedin rridu naraw mezzi kif nilqaw dawn l-avvanzi b'mod li ma jkunx ta' kompromess għad drittijiet fundamentali tal-individwu. Nixtiequ kom biex davalwaw eh, l-implikazzjonijiet ta' din it-teknoloġija xi tfisser d-dinjità umana u l-libertajiet fis-snin li ġejjin. Din hija raġuni tajba biex nikkomplementaw ir-rapport eh, l-pubblikat illum Eh, flimkien ma' position paper tesplora il-kustjonijiet kollha nixtiequ l-kumpanniji regolatorji, l-individwi, designers nixtiequ li dawn jilqgħu din l-isfida. Onorevoli membri ta' dan il-kumitat permettu li nikkonkludi billi insellem lill predeċessur tiegħi Peter Hustings. Peter eh, ispira l-istituzzjoni tagħna l-kważi 11-il sena. Eh, beda bi startup u wassal biex iżid il-kredibilità bħala IDPS. Issa l-Unjoni Ewropea għandha ċans uniku biex turi leadership globali biex tagħmel impatt pożittiv fuq il-ħajja ta' ċittadini normali. U nkomplu nibnu bl-esperjenza tagħna taħt Peter l-istituzzjoni tagħna lesta biex tgħinkom f'dan il-proċess. Grazzi ħafna ta' din l-attenzjoni. U issa, Aziz President, inti kopja simbolika ta' dan ir-rapport annwali. Għannom tal-istaff tiegħi Nejla grazzi. Grazzi ħafna ta' din il-prezentazzjoni. E, Sur Buttarelli ma tantx għandu ħin magħna, daqt trid jitlaq nofsi oħra. U għal daqstant nitlobkom biex iżommu l-interventi tagħkom fil-qosor. Għanna ħames ismijiet fuq il-lista Surboni. Grazzi ħafna, grazzi din il-prezentazzjoni u grazzi wkoll ta' din ir-rapport annwali. Jiena naħseb li dan huwa żmien tajjeb biex eh, inqisu dawn l-sfidi l-ġodda, eh, sfidi komuni għal Kumitat Libi għal Parlament kif ukoll għall-uffiċċju tagħkom. L-ewwel x'taħseb inti? Eh, kif tistgħu tagħtu appoġġ u konsulenza lilna fil-proċess ta' trilogi? Eh, trilogu fuq il-GDPR eh, imbeda u naħseb li l-arfin tijek u tal-istituzzjoni tijek u importanti ħafna anki biex naraw jekk nistawx nissimplifikaw xi soluzzjonijiet jew inkella le u l-proċess x'għandu jkun. It-tieni punt huwa marbut tijek eh, nittama li tkun kontribuzzjoni importanti, il-kontribuzzjoni tijek fil-pjan ta' applikazzjoni importanti għall-aħjar implementazzjoni tal regolament tal-ħarsin tad data Għaliex jiena naħseb li mhux se nlestu x-xogħol bil-GDPR sa tmiem din is-sena, naħseb għandna bżonn ħidma sfiqa mal partit interessati kollha u għandna nappoġġaw ukoll l-uffiċjali nazzjonali. Eh, Dinja għandha tkun mira għalikom ukoll naħseb intom u l-uffiċċju tagħkom kif taħsbu li tistgħu tagħtu kontribut eh, f'dan il-pjan ta' applikazzjoni u l-promozzjoni wkoll ta' l-arfin ta' marbut ma' dan il-qasam. It-tielet punt huwa marbut ma' fenomena, fenomeni ġodda għaliex bdejna diskussjoni fuq eh, issu digitali wieħed fl-Ewropa u naf li hemm sfidi ġodda marbutin ma' l-Internet of Things ma' robotika affarijiet bħal dawn. Intom kif se tipparteċipaw fil-ħidma tagħna marbuta ma' dawn l-oqsma l-ġodda u fl-aħħar ma nishtiqx eh, nittawa l-wisq, però nieqaf hawnhekk eh, bdejn. X'taħseb inti fuq il-ħtiġijiet tagħna marbutin mad-direttiva tali privacy? Din għandha tkun soluzzjoni komplementarja eh, għal l-GDPR meta fl-aħħar nlestu x-xogħol fuq dak. Grazzi ħafna il li jmiss. Grazzi, President. Nissur Buttarelli, mux san kommenta dwar il-rapport, għadna kif irċivejnieħ, ma kellix bizziet ħin biex naqra. Pero, insomma, u xinu, għanna impressjoni tajba ħafna tal-ħidma tal-DPS. Naqblu ma l-kommenti tijek u kol fuq il- predeċessur ta'kom Peter Hustings kien id-DPS tajjeb ħafna u m'għandix dubju li sinti se tkun tajjeb ukoll. Sena diħla se jkollna l-opportunità li nanalizzaw l-ewwel rapport tiegħek u tat-tim tiegħek. Il-kollega tiegħi eh, Vanni diġà staqsal diversi mistoqsijiet, eh, jiena nixtieq nistaqsik l-opinjoni tiegħek fuq il-ħidma li qed issir bejn il-Kunsill u l-Parlament fuq ir-regolament u direttiva. Nixtieq ukoll il-kummenti tiegħek fuq tliet oqsma partikolari. L-ewwel x'taħseb inti dwar ir-riżultati tan-negozjati sissa? Id-direzzjoni hija waħda tajba jew inkella taħseb li hemm il-periklu il periklu naqsu l-ħarsien. Endom eh, u li jkun hemm ta' data protection jew le. Taħseb li xi ħaġa li hija fattibbli din. Eh, tieni mistaqsija tiegħi. Eh, mistoqsija marbuta mal-proċedura. Il-Parlament sa mill-bidu xtaq li jkun hemm pakkett regolament u direttiva Mbagħad irrealizzajna lil konsil Aktar huwa ħerqan li jaċċetta eh, ftejn fuq eh, regolament mill fuq direttiva. U wisq nibża li eh, n-nies se jgħidu li b'mod li ma nitilfux il-kalendarju tagħna naqsmu n-negozjati. Iġifiri, konna ftejm aktar veloċi fuq regolament un bat id-direttiva naraw, inti xtaħseb dwar dan. U l-axar net, eh, tillet punt, inti xi ħaġa dwar l-odda l-ġdida. U ma fimċi eżattament eh, xrittejt. Inti qed li din l-odda settejna waqt trilogi, eh, nkunu nistaw nevalwaw l-artikli wieħed wara li oħra jew nkellek titkellem dwar xi ħaġa oħra. Grazzi ħafna. Issa Brigat Sipol. Grazzi ħafna. L-ewwel net nixtieq ngħid li minħabba dawn l-iżviluppi f'dan il-qasam għandna bżonn standards ta' protezzjoni aktar olijien fir rigward tal-ħarsin tad-data, data privata, kif ukoll il-privatezza. il privatezza Nsemmi sentenza mill-press release ta'kom ta' tgħid li l-premessa fil-bidu ta' tad-direttiva attwali tgħid li it-teknoloġija hija għal bniedem u mhux bil-kontra u jinaqbel bisħieħ, però xi kultant ikolli l-impressjoni li fil-fatt id-diskussjoni attwali meta nitkellmu dwar is-suq diġitali jafu imorru bil-kontra għalli aħna għadin nitkellmu dwar l-opportunitajiet għassu għall-intraprizi, però ma tantx nitkellmu dwar l-effetti pożittivi li dan jaf ikollu fuq il-ħaddiema ċittadini u ir-ruoli kollha li jiżvolġu. Hemm punti ieħor ukoll li rridu nitkellmu dwar il-politiċi ħafna ċittadini bħalissa jgħidu ma jimportax li kulħadd ikun jaf kollox fuqi, m'għandi xejn naħbi, però aktar ma tinġabar data u n-nies iridu jifmuħ dan li mhux il-ġbir tad-data biss il-problema però anki l analizi u l-profiling tad-data li huwa importanti u n-nies ma naħsibx li qegħdin iżammu f'moħħom se jiġri fil-ġejjieni li l-ġbir u l-analiżi għandu konsegwenzi jista' jkun pożittiv, b'mod li wieħed eh, jikseb offerta tajba għal ikun xejkun, però jista' jkun hemm reperkussjonijiet negattivi wkoll b'mod li l-insurance tiegħi tkun iktar għolja li ma nirċifix kreditu għaliex il-banek jaraw li jena klient ħażin. U nista' niġi imbarrija minn ċerti servizzi wkoll għalhekk Eh, il-ħarsin tad data u importanti, jina l-lum smajt l-aħbar li l-PayPal forsi mish ħagġa daqsek tajba. Sissa kolħat kien jaħseb li l-PayPal kienet mod sigur kif wieħed taħallas fuq l-internet, però issa rajt li l-PayPal bidlet il-kondizzjonijiet tagħha u li meta inti tuża l-PayPal qed tagħti ismek, l-indirizz tiegħek, id-dettalli tal-, -tal account tijek, il-ritrat tijek u dawn jistaw jamlu bid-data tijek li jridu u l-uniku possibilità għalik hija bħalissa li ma tibqax tużax. Jina l-idea toġobni għaliex aħjar tixtri ktieb f'pajjiżek fil-ħanut tijek milli permezz tal-internet, però ma naħsibx li jekk għandna nagħmlu. U għalhekk standards aktar stringenti huma importanti. Inti intom x'tistgħu tagħmlu biex tiżguraw dan? X'nistgħu nagħmlu aħna forsi pakkett tal-ħarsin tad-dejta li jindirizza dawn il-kriterji kollha. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nkellim li jmiss. mhux musa noqgħod nirrepeti dak li qalu diġà it-tlet kellima eh, l-oħrajn. Għaliex eh, issa nixtieq nisma' tweġibit tiegħek fuq il-mistoqsijiet li għamlu huma, tweġibiet importanti ħafna lejna. Ah, tajjeb li nkunu nafu eh, bl-opinjoni tiegħek dwar id-diskussjonijiet li għaddejjin bħalissa fuq it-test tar-regolament. Kurjuż ħafna li nisma' x'għandek xi tgħid inti eh, dwar xi kultant l-allegazzjonijiet li jkun hemm li żewġ testi il-pożizzjoni tal konsellu u l-Parlament jafu ixxeklu l-innovazzjoni u tkabbir. Nixtieq nara x'għandek xi tgħid inti dwar dan. Jekk taħsibx inti li hemm din il-kontradizzjoni bejn il-ħarsien tad-data personali minn banda u l-opportunità li wieħed jipproċessa data personali għal aktar innovazzjoni mill-banda l-oħra jew jekk inti taħsibx jekk hemmx rabta reċiproka f'dan ir-rigward għaliex dan kien il-punt li l-maġġoranza f'din is-sede eh, kellhom meta kienu qegħdin jappoġġaw jabbozzaw din ir-riforma naħseb din it-tip ta' diskussjoni għandna bżonn nagħmlu jiena nħoss li dbedna wisq minn dan il-pont. Hemm ħafna nies bħalissa li qegħdin jgħidu li jew waħda jew l-oħra u ma jkunx hemm reċiproċità, però x'taħseb inti fuq din ir-reċiproċità. Imbagħad eh, tieni net interessat jiena fil kwistjoni l-oħra. X'taħseb inti dwar id-diskussjoni attwali fuq il-proporzjonalità tal-użu tad-data personali għal sigurtà għaliex kif taf inti għadna għadin id-diskutu fl-istati membri tagħna dwar iż-żamma ġenerali tal-ħarsin tad-dejta fit-telekom, so għadin niddiskutu wkoll fuq iż-żamma tal-PNR b'mod ġenerali. U naf li li DPS ukoll ħarġet bċi opinjoni dwar dan, nixtieq nkun nafx taħseb inti dwar id-diskussjoni li għaddejn bħalissa. U kif nistgħu naslu għal aktar proporzjonalità bħalma qalet il-qorti s-sena l-oħra. Forsi għandek xi pariri xittina dwar dan ukoll mill-analiżi tiegħek tas-sena l-oħra. Grazzi. Uh, Mrs. Gomez, Anna. Grazzi ħafna, Sinjura Anna Gomes. Grazzi ħafna, Sur Buttarelli, nixtieq insaqsik. Jekk inċet issegwi l-aħħar sviluppi fin-negozjati bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti fuq il-protezzjoni tad data l-iktar fid-dawl tal-bidliet li jikkonsidraw l-Istati Uniti biex ikun hemm possibilità għal rikors ġudizzjarja għal ċittadini Ewropej f'każijiet illi jinvolvu id-dejt il-protezzjoni tad-data u d-drittijiet tal-privatezza. Nixtieq nkun naf jekk li DPS konsultata fuq dan il-ftejim tal-kummerċu servizzi li l-Kommissjoni qed tinnegozja eh, fisem l-Unjoni Ewropea fiħdan il-WTO għax iktar ma nisma f'dan il-kontenut eh, iktar su hemm deregolazzjoni fil-qasam tas-servizzi u fejn il-kontroll tad-data huwa essenzjali u għallek nishtiq illi tarrafni ta' situazzjoni attwali. Issa l-aħħar mistoqsija il-wol tijak tiegħek ukoll ta' supervizjoni u inforzar tal-liġi u interazzjoni mal awtorità nazzjonali. Kif qed jiżviluppaw l-affarijiet jiena, ovvjament naf minn pajjiżi fejn l-Awtorità Nazzjonali tipproduċi rapporti eċċellenti illi jidentifikaw ħafna problemi fil-leġislazzjoni. Per eżempju, il-Kommissjoni Nazzjonali tad Data Protection ħarġet b'rapport ta' ġahda li konfermat illi kien hemm xi lista ta' VIPs ta' taxxa li kienet ovvjament ta' diskriminazzjoni. U da kollu ġi pubbliku u eluf ta' persuni li mandomx għalfejn jaqaw taħt il-protezzjoni ta' data, pero għandhom din il-protezzjoni u jistaw jimanipulaw din l-informazzjoni. Fattu, pero illi ma bida xejn sostanzjalment. Leġislazzjoni tmur kontra l-opinjoni tal-Awtorità tal-Protezzjoni tad-Dejta tagħna. Allura x'wieħed xista jagħmel biex nappoġġaw u ninforzaw il-liġi dan il-kuntest. Grazzi. Grazzi ħafna. Jekk joġbok. Marjosa, iva grazzi ħafna sur buttarell tal-rapport tijak il-parti interess, l-iktar interessanti kienu l-għanijiet tal-2015 u l-lin. U jiena norbot ma dawk li tkellmu b'interess dan l-istrument illi qed tipproponi li tina x'aħna qegħdin f'trialogu diġà bidejna naħdmu fuq it-test. Forsi wasaltu naqra tard. U ħaġa stramba mbagħad illi aħna ma' ma forsi maħniex ta' ġenerazzjoni tal-phone app. Forsi di mista tkun tajnuna kbira għalina imma forsi tista' tienna ukoll f'mod iktar fattibbli. Din kienet kwistjoni prattika. Issa fuq ir-regolament tagħna u dawk l-affarijiet kollha li tiġu żviluppati u l-sfidi l-ġodda l-big data, cloud computing, affarijiet bħal dawn. Kif eh, taħseb issu hemm xi ħaġa illi nieqsa mir-regolament il ġrid tagħna, pereżempju ir-responsabilità konġunta bejn il-proċessur u l-cloud computing bħala spazju sigur. Imbagħad jekk nitkellmu fuq kunsent espliċitu Nistaw nimmaġinaw konsent espliċitu li għandha xaqsmu ma' big data kif nistgħu nsolvu l-problema. Forsi tista' tifta' dan ix-xaq lejn il-futur għax inti forsi diġà imxejt ħafna l-qoddim ma tista' tispjegana xi ftit fuq xiex qed titkellem u jekk taħseb jekk hemm xi diskrepanzi kif tista' tgħinna biex nelbu din il-lakuna. Mbagħad il-parti tar-rapport għandu x'aqsam mal-komunikazzjoni u tat-taħriġ. Hawnhekk rajt li hemm ħafna taħriġ għall-speċjalisti għall-esperti ma meta nitkellmu fuq il-konsumaturi u fuq ġenerazzjoni żagħżugħa kif ukoll dik iktar anzjana, intkom qed taħdmu fuq xi approċċ ġenerali għal kurrikulum fl-iskejjel għax stal l-Stati Membri tajtint. Imma tafu illi Stati Membri għandhom pożizzjoni differenti dan il-qasam diġitali u huwa importanti li tfal fil-pajjiżi kollha ikollhom l-istess opportunitajiet, l-istess ħiliet biex jiżviluppaw l-aspett digitali. Kif taħsibha int? Grazzi ħafna sur Buttarelli. Għandilek il-kelma l-kommenti tiegħek. Grazzi ħafna lilkom il-koll għal dan mistoqsijiet interessanti ħafna. Jena għandi għandi titira imma li kieku noqgħod hawnhekk anki jumejn magħkom niddiskuti. diskuti dinja stedina biex neġa' niġa' round ieħor. Mela nibda bil-mistoqsija tiegħek sur Boni. Aħna nixtiequ li jkollna rwol illum fit-trialogu u mhux meta jkun tard wisq Aħna istituzzjoni indipendenti ma ninnegozjawx, ma nagħmlux parti formali ta' trialogu, imma aħna il-konsulent ewleni dirett tal-leġislaturi kif ukoll tal-Kommissjoni nixtiequ naġixxu illum fuq il-problemi biex insolvuhom u mhux biex nfittxu il-soluzzjonijiet. Nafu li traluga bżonn jibqa' fit-testa twali permetti li ngħid u nantiċipa forsi waħda mill-mistoqsijiet l-oħra Jekk issaqsik, jekk issaqsini, din hija l-esperjenza ta' 23 sena protezzjoni ta' data f'ruoli differenti da da mhuwiex l-ideali tiegħi. Jina abbozzajt ħafna dispożizzjoni nazzjonali jekk issaqsuni abbozzaj ieħor forsi forsi nizvija minn proposti assistenti ma l-ħajja hija komplessa u hemm bżonn nżommu ma test li huwa disponibbli u għalhekk nixtiequ innu noqodu fiħdan il-parametri imma ma il-leġislatur jagħmel żbalji. Imma ovvjament kulħadd qed iħares lejna jistennu riżultat perfett. U għalek irid ikun pakkett. U għalhekk aħna tassew noddu fuq deċiżjoni ta' direttiva mill-Kunsill f'Ottubru u jekk jwek it-test li nipproduċu f'Lulju se jkun lest f'Settembru fuq dawk li huma l-premessi e sostanzjali mhux ta' tiżjin mhux ornamentali nixtiequ nagħmlu l-istess eżerċizzju f'ħin iktar f'waqtu fid-direttiva kellna nistennew għat-test tal-Kunsill qabel ma bdejna bdejna f'Marzu l-aħħar eżerċizzju kien ma kellha nistennew it-test aħħari sa' Ġunju. Issa, fuq il-pjanijiet ta' implementazzjoni hemm ħafna xogħol x'namlu, nistennew r riforma tiġi adottata bħala Kunsill Ewropa għat-tielet derba 25-26 ta' Lulju sal-aħħar ta' din is-sena imma tafu illi dan jitlob iż-żmien għall-adozzjoni formali ta' 28 verżjoni. Ma tinqabluhom, publikawhom fil-gazzetta uffiċjali u lekk idħul fis-seħħ naħsbu jista' tista' tkun f'Ġunju jew Lulju tas-sena d-dieħla. Mbagħad hemm deċiżjonijiet importanti li hemm bżonn nieħdu u qed nara illi għatfadal ċerta flessibilità fuq il-fazi ta' transizjoni għal xiex u x'naħsbu fuq il-moment meta il-bord tal-Protezzjoni ta' dejta Ewropea sib dal-ħidma tiegħu u x'ngħidu fuq l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni naħseb parti mit-tweġibiet hemm bżonn jiġu mis-soft legislation ġifieri rakkomandazzjonijiet linji gwida l-aħjar prassi li jkunu flessibbli biżejjed biex jiġu aġġustati jiddependi eh, mill-situazzjoni imma li jiġu minn awtoritajiet iktar b'saħħithom tal-protezzjoni tad-dejta qabel ma ġejt hawnhekk kont mal kummissarju Jurova u wiet tixtieq taħdem il-qrib ħafna magħna biex tippermetti li dan il-bord billi aħna tniffornixxu Is-segretarjat biex ikunu lesti mill-ewwel ġurnata dan mhux xi rwol sekondarju għandna bżonn nippermettu lill kollegi biex identifikaw l-istruttura, hemm bżonn nippermettu lill kollegi illi jaħdmu mod selettiv bilaterali u jusaw strumenti oħra bħal eh, operazzjonijiet konġunti biex eh, il-każijiet selettivi jitolbu li ma jkunx hemm iktar minn 12-15 il-każ kull sena jekk nitkellmu fuq il-just mekanizmu ta' konsistenza u illum il-grupp ta' ħidma wkoll huwa mdawwar minn xaf ħafna xogħol u r-rwol huwa biss wieħed ta' konsulenza li se nżommu għall-futur imma apparti r-rwol ta' konsulenza il-bord hemm bżonn illi jagħmel iktar bin-nies li għandu. Dinja l-sfida, issa niġġel mistoqsija fuq il-fenomeni l-ġodda u jekk mhix ġodda fjamanti dawn is sfidi ngħid nirrepeti dak li għad fil-strateġija tiegħi nixtiequ inkunu nafu iktar bħala sezzjoni indipendenti bit-teknoloġiji l-ġodda. Mhux biss nitrattaw ir riservatezza u l-protezzjoni ta' dejta kif ma għam bżonn nkun nafu iktar fuq teknoloġiji l-ġodda jiena derwaqt sen saħaħ it-task force tiegħi fuq il-parti digitali u nixtieq ngħid dan l-eżerċizzju li introduċu l-Ipen Network kien tant ta' suċċess u t-tielet round ta' inizjattivi se Sima lajn. Din il-perspettiva il-pjan tiegħi kvat huwa li ikolla mission twila l-Silicon Valley f'Settembru mhux biex nieħu id-dejn il-ġiganti hemmhekk imma biex nitkem mal-developers, mal-designers biex nanticipaw ċerti sfidi u nippermettu regoli tal-Unjoni Ewropea illi jkunu effettivi wkoll għax nikkonsidraw il-perspettiva fil-ġejjeni. Issa mbagħad fuq il-mistoqsija fuq id-direttiva tal-privativa għandha bżonn tiġi aġġustata tard wis eh, skont ir-riforma napprezza l-impenn żewġ fażijiet Jina president tal-grupp ta' ħidma illi fl-2096 um, ehm, faslet l-ewwel Dota Directive u issa għana sfida quddiemna biex nassiguraw li kunem koerenza sħiħa mar-riforma. Naf, illi grupp ta' koalizzjoni qed isaqsi għal bidliet tal-aħħar minuta mħabba d-direttiva tal-riservatezza bżon nirriflettu mod prudenti dak li hemm bżonn u din id-direttiva bżonn ta' la posta dispożizzjoni li mbagħad inkludu eh, fil-regolament. Mhux iktar flessibilità li tagħti membri fuq din il-kwistjoni. Sur Coelho, naħseb li l-qafas legali s-introduċu ikun modern u b'saħħdu biżejjed biex jirreżisti għal dawn it-teknoloġiji. L-opinjoni tiegħi fuq il-ħidma illi għamilna sissa badniex triq tajba jew le, iva jew le. Mistoqsija, pendenti. Naħseb hemm ir-riskju li fuq ċerti dispożizzjonijiet l-interessi leġittimi aħna forsi qbadna it-triq il-ħażina. Hemm ir-riskju illi niminimizzaw ċerti salvagwardi jew inħallu spazju għal aġġustament fuq livell nazzjonali. Forsi dispożizzjoni ambigwi, per esempio, bħal sigurtà fir-regolament waqt li nafu illi fil-prevenzjoni tal-kriminalità għandna bżonn naħmu b'mod eh, individwali fuq id direttiva u għalhekk l-impenn tiegħi huwa li dan id debattitu jsir trasparenti mhux għax aħna ma nafdawx eh, li l deputati ma kulħadd irid jifhem illum dak li din tagħmlu fuq suġġett tant delikatu sensittiv. U ovvjament hemm bżonn ikun hemm fiduċjus jingħad li l-Kunsill Ewropew qed ikompli jitkellem fuq pakket u nixtieq nieħu din l-opportunità biex inħeġġiġkom illi tikkonsidraw ir-riforma bħala pakket anki fuq l-istituzzjonijiet u l-entitajiet. Sinjura Gomes, insaqsejtni x'inhi s-sitwazzjoni attwali jiena ngħid eh, għadin fuq il-direzzjoni tajba imma bżonn modernizzaw darwaqt u nipermettu dawn ir-regoli jitflu fis-seħħ fl-istess ġurnata mhux kif kien il-każ fl-2004 għall-istazzjonijiet Ewropej u l-entitajiet għax għanna interazzjonijiet per eżempju fuq id-databases tal-IT eh, gbar u dawk li kienu qabel taħt it-tillet pilastru u fuq dawn id-databases għandhom rwol fejn l-istati membri wkoll għandhom rwol u ma nistawx naħdmu eh, skont regoli differenti Aħna se nagħmlu dan ix-xogħol illum. Din hija opportunità emblematika biex ikonna test portabli għas sinjura Lawrence iva żgur mhux forsi se nipprovdilek il-verżjonijiet kollha uh, possibbli immaġinabbli online kif ukoll bil-karta, imma aħna testjajna din il-verżjoni u se permetti per eżempju f'żewġ sekondi li t-identifika dak li huma nisbit fit-test fejn hemm dispożizzjonijiet pereżempju fuq ir-riċerka jew saħħa ġenetika jew informazzjoni. Grazzi ħafna Sur Sipel illi samt magħna l-appoġġ tiegħek nixtieq nipota r-riżultat tal-Eurobarometer starriċ li għamlet din l-entità f'Ġunju ta' din is-sena. 20 sena wara l-introduzzjoni tad direttiva 1945 eh, biss minoranza ġifiri 15% ħassu li għandhom kontroll sħiħ fuq id-data. 20 sena wara l-introduzzjoni ta' din id-direttiva ewlenija u fuq divulgazzjoni ta' data personali aħna kuljum bil-forsi konna natu din informazzjoni, 70% ta' nis jasbu għandhom bżonn jaċċettaw l-alternativa li qed offruta u wieħed minn għaxra jaħsbu li huma informati kif suppost fuq il-ġabra tal-data. U l-ek se nkunu qegħdin nitkellmu il-lingwaġġ tas sinċerità forsi xi ħud mhux se jkunu kuntenti fost leġislaturi imma aħna bħala entità professjonali u trasparenti nixtiequ niffokaw fuq dak illi u tajjeb sur għal-breħt Iva Big Data titlob protezzjoni tal-big data. Aħna sistejna ħafna drabi eh, u smajna ritornell illi il-ħarsin tal-data qed timblokja tazzen it kabir Aħna l-ewwel eh, li nirkonoxxu benefiċċji tal-big data ma nasbu illi l-innovazzjoni innovazzjoni u tkabbir ekonomiku jistgħu eh, naslu għalihom biss jekk għandna privatezza saħħita u għalhekk il-proporzjonalità il proporzjonalità Aħna se nosottomettu proposta fuq 43a fuq is-sorveljanza u l-artiklu 15 u l-każijiet illi semmejt għadhom validi għal kull eżerċizzju nazzjonali u Ewropej. Eh, Signora Gomes, fuq negozjati mal-Stati Uniti l-biraħ kellna workshop importanti ħafna fuq dan ir-rikors eh, xi tajbin kif ukoll limiti, però huwa pass il qoddim mhux ix-xenarju ideali napprezzaw li kien hemm xi ftit titjib fuq it-titib rittijiet fondamentali ma nistgħux negozjaw fuqhom perspettiva tagħna u riforma tal-protezzjoni tad-dejta tkun il-qalba tal-gravità u ir-rwol ta' supervizjoni tagħna huwa ehm, tejb ħafna. Aħna sodisfatti bil-livell attwali ta' żvilupp u tal-kultura tal-protezzjoni tad-dejta għadna fil-bidu ir-responsabilità, trasparenza mson tagħmel parti minn protezzjoni ta' data b'saħħitha u supervizjoni u għadmir u l tagħna. Signora Laurestin u nala hawnhekk naħseb illi fuq il-responsabilità konġunta u approċċ ta' kontroll se ssib fil-parir illi adottajna s-sena li għaddiet it-tweġiba tajba fuq il-cloud computing min huwa responsabbli għal xiex u anki fuq il-konsens għax dawk li issa forsi ma jimportahomx minn aħna u jixtiequ jifmu aħjar li mumar preferenzi fejn qegħdin l-affarijiet li oġbuna imma huma qed jagħmlu l-kummerċ fuq l-ambitu intimu tagħna u għalhekk naħsbu li għaw hawn l-ispazju hawn lok individwali u jina naqbel ma' Sinjura Jorova jissija illu għanna konnadna nisen nikkooperaw għal kampanja term tal-kuxenza li tiġi introdott meta tiġi introdotta wkoll ir-riforma. Grazzi ħafna sur Buttare tal-rappresentazzjoni tiegħek tal-li kont hawnhekk fostna wara l-ofsinhar illum. Nirringrazzjak ħafna. Our next item on the agenda is the French law. Issa għanna il-liġi franċiża fuq is-sorveljanza. U intkom tafu li din il-liġi ġdida ġiet għall-attenzjoni tal-membri tal-Kumitat Libe imħabba l-kompatibilità mal-leġizlazzjoni trattat u trattati u il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali, mod partikolari, il-membri tal-Libe jixtiequ jiddiskutu l-ambitu estensif illi jipermettu eh, il- Eh, u data retention mechanism l-użu tal-informazzjoni u dritt tal-individwi. Peress li l-Kommissjoni hija gwardjan ta' trattati, għanna Francesco Fonseca Morio, direttur tal-ġustizja kriminali, illi sej, sej prezenta l-pozizjoni tal-Kommissjoni fuq dan is-suġġett. Thank you, thank you, President. <laughs> Grazie, President. Ma nafx jekk kienx sen nippreżenta l-pożizzjoni tal-Kummissjoni għax int kien taf illi din hija il-pożizzjoni ta' Sinjura Jurova u Dimmermans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 irġevejna minnantkom lil viċi President Timmermans, li kommissarja Jurova u anki eh, fuq il-mistoqsija orali li prezentajtu l-Kommissjoni. Illi tajna risposta, illi il-Kommissarju Timmermans ta' risposta ġa. Għal daqstan taħna eh, smajna xinu ma tħassib tal-Komitat Jina kontent li għataw ma'kom għalix il-inkunaw u d-demkom għawnek eh, xikun u l-problemi legali, juri illi l-istituzzjoni t-Europea għalix il-liġi għada maġġiċ publikata. Emma, jekk tippermettuli aħna nafu e sitwazzjoni xini politikament u procedurali proċedurali fuq din il-liġi. Liġi il-liġi tottata mizzoċ għawli tal-Parlament eh, Franċis f'Ġunju. Però rridu nitkellmu biċ-ċar jekk jiena minn sejjer żball, skont il-liġi kostituzzjonali Franċiża din il-liġi hija adottata imma da ma daħliċ fis-seħ għax ma ġietx pubblikata għad għax kien hemm rikors minn xi mit deputat Franċiż eh, fil-orti kostituzzjonali, fil-Kunsil Kostituzzjonali. <coughs> U il-kwestjoni hija importanti politikament. Ja l-ewwel darba eh, fl-istorja jekk min sejjer żball, ikkoreġuni jekk neħu żball, fl-istorja Franċiża il-President tar-Repubblika Franċiża iddeċida jingħaqad mal-deputati illi ippreżentaw rikors għal eh, Kunsil Kostituzzjonali. U dan e wasalni għal l-ewwel konklużjoni li nista' nagħtikom konklużjoni istituzzjonali. Jena l-lum nistanajt, l-lum it-nej tal-ulju għanna bżon l-ewel net nistennew xi risposta se jagħti l-Kunsil Kostituzzjonali Franċiż. Għal rispett tal-istat ta' dritt. U għat illi mill-puntu di vista istituzzjonali aħna qegħdin għaddejjin minn fażi importanti ħafna għaliex il-gwardjan ewlini tal-kostituzzjonalità tal-liġi għadha ma taċ risposta tagħha. Naturalment aħna l-liġi stajna naqrawa nafu xini xqalet il-autorità franċiża tal-protezzjoni tad-data u eh, tkellmet fuq il-kwistjoni tal-proporzjonalità, però huwa importanti u dmir tiegħi hawnhekk u għal kulħadd nirrispettaw il-parir tal qorti Kostituzzjonali Franċiża. Però jiena nixtieq ngħid ħaġa waħda. Aħna kollha kemm aħna nafu is-sitwazzjoni kifini. kif inhi. U 23 ta' Ġunju il-President Timmermans eh, irrisponda mistoqsija. U u seni kwota. Il-mistoqsija tal-membri tal-parlament tajjem potenzjalment kwistjonijiet legali importanti u aħna kollha uh, nifmuħda. U inkompli nikwota nerġa' illi skont prassi standard il-Kummissjoni ma, ma tikkonsidrax illi huwa xera illi wieħed jagħmel kommenti fuq stat membru sakemm il-proċedura nazzjonali fuq liġi ma mtemmitx. Dina hija l-linja uffiċjali tiegħi. U jiena eh, er-, irrid nirrepeti hawnhekk. Mela, l-unika ħaġa nixtieq ngħidilkom biex nassigurakom illi aħna se nsegwu bħalma namlu l-evoluzzjoni ta' dan il-fajl u għanna konvinti li dan il-fajl jaqa fuq prinċipju fondamentali. Ġifiri, emson insibu bilanċ bejn id-drittijiet fondamentali u s-sigurta għanna perswasi illi fid-dal tal-ġrajiet traċiċi li rajna reċentement fl-Europa l-istati membri għandhom bżonn jizguraw ruħom illi kollom tweġibiet, strumenti biex nigarantixxu s-sigurtà ta' ċittadini imma dan nistgħu nagħmluh biss jekk ikonna rispett sħiħ ta' dritti fondamentali. Il-bilanċ, l-ekwilibrju u l-linja ta' politika tagħna għax dan ukoll insibuh fl-aġenda tas-sigurtà Ewropea. Kif tafu l-koll? Sur President, niqafaw nifhem u nuża espressjoni franċiżi tfisser li għadna ma ħriġniex midlam u qegħdin f'stat ta' dritt, qegħdin f'demokrazija u aħna l-ewwel eh, garanti tal-Kostituzzjoni tad-Demokrazija. Grazzi. Thank you very much for your uh, eh, introduction. Grazzi ta' din l-introduzzjoni. U issa se niftaħ id-dibattitu lejn membri. Mriz Mekju. Monsieur le Président. Grazie ħafna, President. Grazie l-Sur Francisco Fonseca Morio tal-presentazzjoni tiegħu. Aħna ovvjament qed naraw l-abilità leġendarja tiegħu diplomatika u legali fil-fatt dan it-test ta' liġen la fej kien hemm ukoll deputati Ewropej illi kienu saqsew mistoqsit matul il-fazi ta' diskussjoni anki jekk kien biss abbozz ta' liġi ma ġie adottat mbagħad fl-4 ta' Ġunju, 24 ta' Ġunju, wara promulgazzjoni illi fil-fatt kienet dependi mill-Kostituzzjonali eh, għall-ewwel derba' rat assoċjazzjoni bejn parlamentari, deputati u il-kap tal-gvern Franċiż. U wissa nistennew it-tweġiba forsi uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea għall mistoqsijiet tagħna. Mistoqsijiet illi nixtieq nidħol naqra f'dettall fihom għax kienu mistoqsijiet ta' liġi komunitarja, rispett ta' liġi nazzjonali u dim trattat u ta' tests eh, basiċi illi jfissaw il-qafas tana u jekk il-lejla ma tistax tirrispondi minħabba il-fatt illi hemm il-promulgazzjoni l-analisi tiegħek tal-Kunsill Kostituzzjonali eh, imma it-tweċiba għal mistoqsija illi konna ressaqna bosta minna ġifiri l-Kommissjoni u kena tweġiba tal-Viċi President Timmermans illi inti kotajt minna imma ma nafx jekk eh, fimt kollox jew smajt kollox fir-resposta tiegħek għax hemm il-prinċipju wara kollox ħanajdu hekk eh, twassal ix-xoxxibilità illi noħorġu mistoqsijiet ta' ordni ġuridika legali importanti ħafna u għalhekk isna qegħdin nagħtu diġà li l problemi ta' kompatibilità bejn dan liġi ta' fuq is-sorveljanza Franċiża u il rispett ta' konformità ma' trattat. U għalhekk naħseb se nkunu bosta illi nistgħu identifikaw ma' dak li qed ngħid issa illi mhux biss huwa urġenti ma' kol indispensabbli u imperattiva illi nagħtu għafas leġislattiv fi Franza l-interċettazzjoni, l-użu ta' data biex noħorġu mill-opacità okkulta imdalma tas sistema ta' eh, intelligence kif ġi mwaqqaf f'pajjiżi sissa. U għalhekk nixtieq ngħid mingħajr tlaqliq li jiena minix idealista kontra servizzi tas sigurtà jiena anzi avukat u nixtieq li jkun hemm għax kena sistema ta' intelligence li kien organizzat illegali li għax għas bis kien liġi għas nistaw najdu għek ġifiri fuq dan il-test imma kien indispensabli li f'pajjiżi fi Franza ikonna għafas legali ċar net illi jkun strument adattat għal żminijiet tagħna speċjalment fl-evoluzzjoni ta' teknoloġi l-ġodda. Erba punti u naġġel. L-ewwel eh, tħassib huwa illi dan l-ekwilibrju bejn id-drittijiet fondamentali u s-sigurtà dam parti mid-demokrazija hemm nuqqas kbir fit-test Franċiż illi jagħti lok għal mistoqsijiet għax tradizzjonalment u skont il-Kostituzzjoni il imħalleb ġudizzjarju li huwa rikonoxxut tal-indipendenza tiegħu huwa huwa u li jgarantixxi din libertà huwa nieqes minn dan it-test u għalhekk il-kapijiet tal-gvern kollhom parir illi mhux eh, parir konformi ma jobbligax il-kap tal-eżekuttiv u jista' jiġi evitat meta hemm każijiet ta' urġenza. Tieni punt il-kollega diġa tkellem jekk hemmx konformità iġifieri ma l-artiklu 2 tat trattat mod partikolari u ma sentenzi tal-ġurisprudenza tielet punt il-kollegi naħseb illi se jorbtu ma dan fuq il-perjodu ta' zamma ta' data u l-interċezzjoni ma' siċċa ġifi ta' da din id-data jien għandi xi tlieta erba' punti ma' super sindet jgħidli biex nagħlaq u billi żgur mhux forse jkun id t ieħor la derba l-Kunsill Kostituzzjonali jkun bist bistqarrija tiegħu bis-sentenza tiegħu nkunu nistgħu wkoll nittrattaw dawn l-aħħar punti tiegħi. Grazzi. Thank you very much. Grazzi, ħafna, jiddispjaċini imma ikolli e, e, inqassar il-kontribuzzjonijiet, għax inkella s għadu għaw nofs il lejl e, Senjura Entveld. Grazzi, President. Jena minix konvent bl-argument li nisimaw dijem minnant il-Komissjoni, aħna ma nesprimux ruħna fuq liġijiet nazjonali sa' kemm jidħlu Meta is-Sur Orban għal illi kien se jiddaħal il-pina tal-mewt, il-Kummissjoni reagġit mill-ewwel u hawnhekk laqasaw proposta għal liġi. Meta nitkellmu fuq il-budget fis-semestru anki il-Kummissjoni mill-ewwel tkellmet u jiena dan l-argument mhux se jikkonvinċini. Il-Kummissjoni kolma ma qed tagħmel hawnhekk qed tipposponi il-moment illi għandha tagħmel dikjerazzjonijiet eh, fihom. Umbagħad <clears throat> inti qed tgħid illi il-Komissjoni Ewropea ma titkellimx fuq il-kostituzzjonalitajiet tal-liġijiet tal nazjonali. Maħna mux qed nitolbu dan. Il-Komissjoni qed tilbu għat esprimi ruħa fuq il-kompatibilità, mux mal-Kostituzzjoni Nazjonali, ma ma trattati ta Ewropew, tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali. U bla dubju l-Komissjoni għanda Komissjoni hemmhekk. Il-liġi ġiet adottata u jista' jkun hemm illi eh, Hemm verifika ġudizzjarja bħalissa però li ġiġi adattata. E, e, e, x'qed iżomkom? Għandkom opinjoni, għandkom eh, eh, uffiċċju legali, l-Kommissjoni għandkom opinjoni u jiena nixtieq ikun naf x'inhi. U għadmik ta'kom skont it-trattati tajdinna x'taħsbu. Inti għati li għandu jkun hemm bilanċ bejn id-drittijiet fundamentali u sikurtà. Le, id-drittijiet fondamentali huma fondamentali għal daqstant m'hemm l-ebda rikonċiljazzjoni bejn dawn id-drittijiet u s-sikurtà. Aħna kellna l-istess argument tiftakar int fuq it-tortura illi applikati CIA. U intkom għattu li rridu li ninnegozjaw. Kien hemm ftit tortura, allura nista' jkollna ftit sikurtà eh, bħala kumpens. Le, il-proibizjoni tal-skjavitu miex negozjabli, il-libertà miex, eh, miex negozjabli, u laqas eh, il-dritt tal-privatezza. Eh, Il-mizuri ta' sikurta għandhom jittihdu, mizuri kompatibli mal-karta. U jena et najt sur Fonseca illi jena se nistaqsi l-istess mistoqsijiet li l-gvern olandis i propona illi permetti illi s-servizzi segreti jimmonitoraw il-movimenti kollha fuq l-internet minajr ma lebda bazi u qed jgħidu illi dan qed jagħmluh għal raġuni tajba. U jiena sen nagħmel mistoqsija lilkom fuq din ukoll u jiena nittama nixtieq illi il-Kommissjoni tagħmel test ta' konstituzzjonalità qabel ma l-liġijiet jiġu prezentata, prezentati u il eh, u ma nistawx nistennew laqas sa eh, sakemm eh, tippronunċa ruħa il-qorti ta' Lussemburgu. Edkom għandkom id-dmir tagħmlu l-istess trattament bil-kwistjonijiet l-oħra kollha. <clears throat> Grazie ħafna. President, jina wkoll nixtieq ngħid kemm jiena dizappuntata m'għandix il-parir tal kummissjoni Naħseb illi uh, il-fatt illi l-Kunsill Kostituzzjonali kien qal minn qabel l-affarijiet kien mod illi forsi rażan uh, eh, mal-ewwel il-kritika u naħseb ma kienieċ eh, ħaġa normali din tas-soltu u għalhekk kif tafu il sentenza tal-Kunsill Konstituzzjonali mhix fuq it-test miex awtomatika imma hija fuq dispożizzjoni illi id-deputati jażlu. U għalhekk jiena kurjuża nixtieq inkun naf il-kompatibilità di, ta' din il-laqa mal-drittijiet fondamentali tat-trattat. Is-sigurta' huwa biss anka din il-liġi għax wara kollox edha mek għal prevenzjoni tal-kriminalità u tal-interessi ekonomiċi u industrijali ewlenin ta' Franza. U għalhekk din hija eh, liġi ta' sorveljanza tal-massa ġifiri l-użu li wieħed juża algoritmi eh, fil-black boxes u aħna sibna meta ġena biex ndiskutu din il-liġi illi l-interċetazzjoni tal-massa teżisti diġa mill-2007 u tirrigwardja il-komunikazzjonijiet kollha bejn il-Franċiżi u barra mill-pajjiż minn Franza u għalhekk jekk nieħdu l-komunikazzjonijiet kollha u nagħmlu ħasna tagħhom il- periodu ta' zamma huwa importanti għalmenu almenu biex naraw meta bdow daw l-interċezzjonijiet, ġifieri din is-sena jibdow pereżempju minn dik is-sena l-interċezzjonijiet u għalhekk nkunu qed imorru kontra libertajiet fondamentali taċ ċittadini u nittama il l-Kummissjoni da se dinna da kollu mingħajr tlaqliq. Grazzi ħafna, President. Um, Grazie. Grazie ħafna. Il-kellim li mis, grazie ħafna. Jena u kol bħal kollegi tijaj, eurodeputati franċizi, segwejt ħafna test u l-evoluzzjoni ta' test u kif ukoll l-emendi illi laħmu il test fil sassemblea kif ukoll fis-Senat u għalhekk jiena nix nagħmel premessa u ngħid illi il-vot tal-deputati eletti pal eh, permezz ta' suffraġġ universali miċ-ċittadini tal-Istat huma deputati bħal panna mhux deputati nazzjonali mhux Ewropej, imma jekk test jiġi adottat permezz ta' maġġoranza illi għandu kemm ix-xelluku kemm il-lemin, forsi għandna bżonn ta' iktar rispett għal din id-demokrazija. Mbagħad niġi tieni punt, il-Kunsill Kostituzzjonali illi ġi mitlub iva din hija dan huwa preċedent min-naħa tal-President tal-Repubblika ħaġa tajba skonti għandna bżonn li nistennew dak li se joħorġ bih il-Kunsill Kostituzzjonali u Sofi Intvelt il-Konsil Kostituzzjonali jista' wkoll jirtira test jista' jitlob biex jiġi rtirat it-test. U lek dan il-qafas hemm artikli jistgħu jaqgħu u l-Konsil Kostituzzjonali fil fi Franza huwa l-assist tal-libertà u tad-dritti fondamentali tagħna. Għal daqstant Ħbar eccellenti li smajna u għalek għanna bżon nkunu prudenti u nistennu li dan eh, jamluħ. Issa, kif għalet Natalie Grisbeck jina u kol nishtiq li konna xol fuq is-sitwazzjoni ġenerali fit-28 pajjiż tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea dak li għandhom għafas ehm, għad dispożizzjoni leġislattivi kif ġi propostu kol mit-test Franċiż Awtorità ta' Kontroll Nazzjonali li għandu żewġ maġistrati, żewġ deputati, żewġ konsiljeri tal-Istat li u koll li kunu mitluba għal l-opinjoni tagħhom u kif ukoll algoritmi, kif ukoll l-intervent tal-imħallef penali u ġudizzjarju jidirli <coughs> illi hemm tħassib normali l-ewwel derba li għandna test illi jipprova jġib tant bilanċ bejn ir-riċerka tas sigurtà u l-kontroll, mela nistennew dak li għandu xajt il-Konsil Kostituzzjonali ma teħħoġ bil-pożizzjoni tiegħu imma naraw dak illi qed jiġri f'stati membri oħra biex ikonna sistema li jkun jista' jħares il-libertajiet fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much. Grazie ħafna. Birgit Sipol. Grazie. Għan itkellem bil-Ġermanis. Eh, L-għol net. Anke parlament elett eh, elet demokratikament jista' hu deċiżjonijiet <coughs> li jimxu kontra il-Kostituzzjoni nazjonali u kontra trattati. Umbat hemm id-drittijiet fondamentali u s-sikurezza. U jenna ħafna niddiskutu fuq dawn il-kwistjonijiet. Irridu niddeċidu x'nissagrifikaw. Però jien issa e, dejjaqt nitkellem fuq d-istess suġġetti għax hawnhekk kull dejjem għandi l-impressjoni li dejjem il-għan jiġġustifika l-mezzi. Jekk għanna bżon illi konna aktar sikurezza rridu naġixxu b'ċerti mod, però dan mhux ġust Jiena naqbel ma' Sofi Indvelt illi id-drittijiet fundamentali jibqaw fundamentali. <clears throat> e naraw din il-proċedura kien hemm deċiżjoni e, e, il-23 ta' Ġunju formalment tajjeb kollox revizjonat, so, però id-dibattitu fuq il-liġi ma bedex f'Ġunju, beda ħafna qabel. <clears throat> Hemm żviluppi illi ħasbun illi mhux qed jgħidulna fuqhom u kien possibbli anki wieħed jagħmel intervent informali, però aħna qed naħlu l-enerġija jekk aħna nibżaw maħniex żguri e, illi hemm liġijiet li sejrin fid-direzzjoni żbaljata. Kulħadd jiddiskuti un bat nindunaw mill-ewwel li mhux sewwa nerġgħu dom il-bidu. Forsi l-aħjar ħaġa hija li nagħmlu l-intervent tagħna fil-bidu fil-fatt, il-biżat, akkużi, xnijat, da kollha jeżistu. Is-sitwazzjoni hija gravi jekk verament huwa hekk, ċoe illi is-servizzi segreti mingħajr kontroll jiġbru dejta u informazzjoni u jagħmlu spjonaġġ fuq iċ-ċittadini u fuq l-istituzzjonijiet fil-fatt m'hemmx trasparenza u m'hemm lebda kontroll. U ma nistax nifem għaliex man l-affarijiet mhumiex ċari għal daqstan aħna għandna raġun nibżaw fl-opinjoni tiegħi il-Komissjoni stess Eh, forsi mhux fu dettalji kollha, imma naqbel ma' Sofi illi dan it-test għandha teżaminaħ um, fil-font, eh, dan it-test li ġi prezentat lill-Parlament u fis-Senat <coughs> u għandha tajċinija l-pożizzjoni tagħha. Jekk għannix ninkwetaw jew le u għandha tindika x'kienu x'limu mal-punti li rridu jitbidlu għandna Gomez. Li propos kif jendet Mela, norbot ma dak li qalet il-koordinatriċi tal-grupp u jina mħasba sew. Mħasba ħafna u ma naċċettax l-argument illi wara kollox demokrazija stat demokratiku ma jina rajt f'pajjiżi oħra demokratiċi li ħadu eh, deċiżjonijiet mhux b'saħħithom xejn kontraproduċenti fil qasam ta' dittijiet tal-bidem u tas-sigurtà. Nagħmel referenza pereżempju għal miżuri illi ħal Kongress Amerikan, istituzzjoni demokratika wara kollox meta għaliva <coughs> lil programm tal-renditions ċfita tortura u l-bqija il-Patriot Act, eccetera istituzzjoni demokratika wara kollox il-Kongress Amerikan. Imma almenu hawnhekk qegħdin jaraw li għamlu żbalji ħoxni. Imma hawnhekk fl-Ewropa u minħabba li ġrajiet li rajna qegħdin isna isna <coughs> għanna effett pervers mħabba li isna qed niġennu u għalhekk qed naraw inizjattiva mill-gvern, mill-familja soċjalista tiegħi li qed jagħti l-eżempju pożittiv jew negattiv fl-Ewropa. Irrid jew le u għalek nishtiq najt biss illi nittama fil-fat illi l-Konsil Kostituzzjonali Franċis jagħmel dak li għandu jagħmel, jaqdet miru, imma ma jistax. E, bidejna fuq saqna u dim dak illi qed naraw hija żvijar perikolus ħafna kontraproduċenti fil-qasam tas-sigurtà. Apparti il-fatt li hemm ksur eh, potenzjali drittijiet tal-bniedem. Sfortunatament hemm affarijiet oħra illi eh, jħasbuni dak li qed jiġri milja mhux qed joġobni xejn anke dak illi <coughs> għal il-Prim Ministru Franċis fuq ix-xokk ta' ċivilizzazzjonijiet jiena mħasba ħafna u hemm bżonn illi nagħti leħen għal tħassib tiegħi meta nara situazzjonijiet bħal dawn. Dik kieku kienet familja politika oħra, naseb li kieku nitkellem iktar jekk nara żbalji kbar. Per eżempju, Mena aġenti politiċi tal-lumbat il-familja politika stess tijaj. Bil-fors ma nistax nibqa' sikta. To make a short comment? Eh, Signor Anvent, ixtieq terġi tagħmel kumment għasir. grazzi President. Żewġ kummenti osra. L-għonnet il-kollega qalet illi rridu nirrispettaw deċiżjoni demokratika mill-Parlamenti Nazzjonali, naturalment, dawk huma marbutin bil-liġi Ewropea, eh, sa jekk huma membri tal-Unjoni Ewropea, mhux jagħmlu li jridu. <clears throat> Umbagħad it-tieni komment eh, tiegħi eh, nittama li tifmu l-ironija, illi hemm belt partikolari fi Franza li ħatkun koperta b'din il-liġi u sen inżuru għal ġimma d dieħla forsi kolħat jista E, jizgurana illi mux se jispjunaw fuqna. Grazzi ħafna. Sur Fonseca Morillo. essa e, il-mikrofonu fidek biex komment asir, iva asir però. Ixtiq inkun preċiza u ngħid li naħseb int rajt il test u huma esklużi deputati il-ġurnalisti ntik lista ta' daw kolla li huma esklużi jekk trid. Les avocats, l-avokati, l-ġurnalisti, l-maċistrati, id-deputati, e, eh, biex ikonna kollox f f'postu ah, fid-dawl tal-plenarja ta' Strasburgu. Dak li ma integrax hija jekk dawn in nis eh, tobba eh, avukati parlamentari ed jitkelmu eh, ma' nies barra mill-pajis kull ma jgħidu qed jiġi miġbur. U din hija waħda mill-ikbar gidbiet f'din il-liġi li qatt ma waslet fil-Parlament. Grazzi. Sur Fonseca, Morija, il-kummenti tiegħek u għaw risposti tiegħek. Naħseb nistanżon nżomm fil-qosor. L-ewwel nett jiena kuntent li għat hawnhekk għax ħaġa li għad tant importanti u serja u fl-aħħar ta' dibattitu qed ngħid l-istess ħaġa mela hija kwistjoni illi ma, naqblux, naqblux forsi nix l-istess perspettiva imma nistgħu nittrattaw jekk l-affarijiet ma noħduhomx fis serjetà Nixtieq nirrispondi u ngħid iva lis sinjura Zbeger iva il-Kummissjoni tirrikonoxxi fir wol tal-Viċi Presidenti li liġi Franċiża tista' iġib magħha kwistjonijiet importanti mill-perspettiva legali. Imma aħna bħala sisa tal-trattat għandna rwol konkret għandna leġislazzjoni nazzjonali u biex hekk il-Kummissjoni tkun tista' titkellem mod uffiċjali. Jista' jkun ta' disappunt. Issa, Signora Invent, meta l-Kummissjoni titkellem hemm għalmenu żewġ regolamenti li għandhom bażi legali. U wis nibsa mhux il-każ tkunu konxi tal-fatt illi l-artiklu 4 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea jitkellem mod literali l-Unjoni tir-rispett tal funzjonijiet tal-Istat anki s salfagwardja tas-sigurtà nazzjonali u s servizzi tal-intelligence huma barra mill-kamp ta' applikazzjoni għal dak li hija data protection. Punt 4.2 ġifiri. Imma ovvjament hemm ħafna mistoqsijiet li nistgħu nresqu jina biss uffiċjal imma l kummissjoni se tieħu bis-serjetà ħafna din il-kwistjoni se ngħidu kif naħsbuha imma l-aħjar nistgħu nagħmlu huwa nirrispettaw proċeduri normali ta' stat ta' dritt. Kif għand stess se jkollna l-opportunità illi nitkellmu iktar tard. U ovvjament maħnix se nistennew 30 eh, ġurnata għal kunsill Kostituzzjonali għax ovvjament aħna kurjużi biex inkunu nafu eżatt se jiġri. Grazzi. Thank you very much. Uh, I, I have... Grazie. Jiena għandi l-impressjoni illi <laughs> dan is-suġġett se nerġgħu nitkellmu fuq fil-futur, forsi anki darba li ġejja. Grazzi ħafna tal-preżenza tiegħek. to their... Uh, Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda l-proposta għal deċizjoni tal-Kunsil fuq il-ferma fisem l-Unjoni Ewropea il-Konvenzjoni tal-Kunsil tal-Europa fuq il-prevenzjoni ta' terrorizmu u il-protokolli addizjonali fit-19 ta' Mejju tal-2000 eh, u ta' sena il-Komitat tal-Ministri u l-Kunsel adottaw protokoll għal konvenzjoni fuq il-prevenzjoni ta' terrorizmu fuq dak li għandu xaqsam ma' foreign fighters. Dan protokoll u għamirat biex implementa l-aspetti tal-liġi kriminali tal kunsil tal-rizoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sikurta 2178 fuq it-teddidiet għal paċi internazjonali sikurta mħabba ehm, l-attiki terroristi. Fl-ewwel ta' april ta' sena il-Kunsill adotta deċiżjoni biex jiftħu negozjati fuq il-protokoll e, u u fuq id-direttivi e, ta' negozjar. Fuq l-istess ġurnata kien hemm l-ewwel skambju ta' opinjonijiet fil-kumitat tagħna waqt din il-laqgħa kien hemm membri li għajmu tħassib fuq il-nuqqas ta' informazzjoni f'dan il-mandat fuq il-separazzjoni tal-kompetenzi bil-Unjoni Ewropea u l-Stati membri. Kif iddeċida deċida kif iddeċidew il-koordinaturi, il sur Moraes bat tra l-Kummissarju Avramopoulos fil-11 ta' Mejju li fija talab kjarifika. U sallum is-Sur Moraes għadu ma rċevix risposta. Fil-15 ta' Ġunju 2015 il-Kummissjoni Ewropea ta' żewġ proposti għal deċiżjoni tal-Kunsill biex ta' jawtorizzaw il-firma fisem il-Unjoni Ewropea fuq il-Konvenzjoni il-firma tal-Konvenzjoni fuq il-prevenzjoni tat terrorizmu u l-protokoll. Il-Kummissjoni Ewropea, rappresentata l-lum mis-Sinjura Luicic, eh, il-kap tal-Unità, DJ Home, se tippreżenta żewġ proposti. Grazzi tal-li enti edaw prezenti, jgħataw e prezenti, u natik il-mikrofonu. Grazzi ħafna, nsellem il-kulħat. Jena kontaw fl ta' april u tajtkom aġġornament fuq il-situazzjoni, fuq il-negozjati li kienu għaddejjin dikinar fuq dan il-protokolla ulterjuri. Fil-fat aħna irċevejna litra ta' Sur Moraes u diġaġit preparata risposta, però mbagħad waqfuha għax għanna ħafna kontatti ma' servizzi legali tal u anki ma' servizz legali tal-Kunsill u mal-presidenza Latvjana ta' dikin ta' dak iż-żmien u anki tal-Lussemburgiża ta' issa. U allura l-ewwel eh, iddeċidejna illi ninformawkom u bat wara dan l-iskambju ta' opinjonijiet u mbagħad ir-risposta uffiċjali. Intkom tafu il-riżoluzzjoni <coughs> tal-ġnus Mauda ta' Settembru li talbet l-Istati membri tal-ġnus Mauda jikkriminalizzaw il-ċerti eh, eh, imġiba illi wieħed jirċievi it-taħriġ u anki illi jivvjaġġa għal dawn l-iskopijiet. E, Il-kapiet tal-gvern u il-ministri tal-GHA buna janalizzaw id-deċiżjoni tal-2008 fejn kien hemm definizzjoni ta' terrorizmu u kien hemm anki sanzjonijiet minimi fiha din id-deċiżjoni tal-Kunsell. <clears throat> U dan kien għadu għaddej. U u il-kalifat e, e, proklama t f'Ġunju irridu e, e nikkonsideraw anki dan maħniex vojt politiku. U fawissu ta' sena li għaddit il konsil tawna il- il-parir l-inkomplu b'din id-deċizjoni un bat kienem ġudi eh, Eurojust fuq il-kriminal fuq fu, fu il-kriminalità, kriminalizzazzjoni, ecc. Il-umbat kienem l-attakki ta' Parigi e li kienem rol importanti. il konsil tal europa deċida jibda immediatament negozjati għal protokoll liħor għal konvenzjoni 196 fuq il-ġdida kontra il-terrorizmu. U intkom tiftakru kem jena kont eh, eh, ma konċ komdu hawnhekk u tlabt skuza għaliex fuq naħa waħda konna qed ninnegozjaw fi Strasburgu fil konsil tal-Ewropa. Is-sustanza e għax ridna il l-pożizzjonijiet tagħna e jiġu rifletti fil-jirflessi fil-protokoll. U fl-istess ħin konna qegħdin ninnegozjaw fi Brussell għal biex ikonna mandat. L-avvenimenti kifat dak iż-żmien dawn mhumiex sitwazzjoni li ħlaqni aħna. Però kienet importanti anki li l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri poġġu l-pis tagħhom kollu f'dawn il-negozjati, anki jekk eh, il-prezz kien li naqbżu xi ftit il-proċedura. Issa wasalna lura erġena lura fil-sitwazzjoni normali. Il-negozjati ġew eh, konklużi teknikament fl-ewwel ġimgħa ta' April. Il-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Ewropa wkoll eżaminat it-test u staqsit li kunem iktar garanzija u referenza għal drittijiet fundamentali u salvagwardi illi ġew inklużi fit-test. <clears throat> li kienu ġa fit-test flop, però se nispjegati iktar tard. Umbat il-ministri, il-laqa ministerjali ta' Brussel ta' 19 ta' Mejju autorizzati test u issa tħalna fil-fazi tal-firma iktar formali u ta' konklużjoni. Iż-żewġ deċiżjonijiet qudiewlkom huma xiftit mhux ta' soltu. Għaliex ħanerġa' lura. Għaliex f'termini legali normalment il-firma ta' ftehim internazzjonali u f'dan il-każ dan huwa protokoll ulterjuri ifisser li intkom taqblu teknikament mat-test u politikament għandkom intenzjoni ta' dottawh u timplementawh u intkom marbutin b'dmir ta' lealtà li ma tagħmlu xej jew tajdu xej illi jistgħu jimminaw l-implementazzjoni tal-protokoll. Din hija l-firma, però għada ma sirx vinkolanti. Issir li liga eh, eh, vinkolanti meta tiġi ratifikata u dan ngħidu aħna l-konklużjoni hija prassi komuni l-Kommissjoni tipproponi pakket bil-firma u bil-konklużjoni fl-istess pakket. F'dan il-kas partikolari però, id-deċidejna ma namluħxek. Għalix, għaliex kif għatta unnek u kif diskutejt ma l-istati membri għat il-negozjati għal-mandat aħna kellu jkonna eh, iktar diskussjoni serena fuq il-kompetenzi. Iż-żewġ proposti li għandkom u jiġu mill-interpretazzjoni tagħna illi għal-firma tal-konvenzjoni skużawni, jirġajajt. L-ewwel net irridu nifirmaw il-konvenzjoni. Umbat l-artiklu 10 tal-protokoll dan jgħidu mod espliċitu. Jgħidu eh, li huwa eh, huwa jgħidu espliċitament illi ma stax jiffirma l-protokoll ma jkunx uh, ratifika l-konvenzjoni għal dastan dena prerequisit. Pre il-kompetenza legali miex kwistjoni għax kuħat jaqbel illi fil- konvenzjoni fuq it terrorizmi fuq terrorizmu hija fiha ħafna kompetenzi. Xieħut minnhom huma eh, eh, huma uh, maqsuma oħrajn huma esklużivi e, imma e, l-istati membri kollha ħlief il-Repubblika Ċeka huma membri u għal daqstant il-firma u l-konklużjoni tal-konvenzjoni mbagħad tiġi automatika. Uh, Il-kwistjoni hija min għandu jifferma fisem l-Unjoni jekk għandhomx jiffirmaw l-Istati membri individwali jew Unjoni. Aħna naħsbu li dinja kompetenza esklużiva tal-Unjoni għaliex skont il-ġurisprudenza reċenti u speċjalment l-artikolu 3.2 tat-trattat illi jgħid illi hija kompetenza esklużiva tal-Unjoni meta fil-konklużjoni ta' ftehim internazzjonali hemm il-possibilità li affettwa regoli eżistenti jew l-ambitu tagħhom. U dan huwa każ hawnhekk għaliex għandna il-deċiżjoni qafas u e, hemm e, strumenti oħrajn kontra terrorizmu li għalihom l-Unjoni Ewropea diġà eżerċitat il-kompetenza tagħha internament u għal din ir-raġuni huwa loġiku u segwenza li neżerċitaw dan il-kompetenzi anke esternament fil-kontest tal-Konsil tal-Europa. E sustanza E il-protokoll? Pratikament jirrigwarda il-kriminalizzazzjoni ta' ħames imġiba, il-kriminalizzazzjoni tal-parteċipazzjoni ġo gruppi u assoċjazzjoni bil-għan illi ikunem attak terrorista jew bil-għan tal-terrorizmu, quindi partecipazzjoni, e tieni punt, il-kriminalizzazzjoni il eh, anki tal-taħriġ passif, kriminalizzazzjoni tal-vjaġġi f'pajjiż barrani għal dawn ir-raġunijiet, il-kriminalizzazzjoni tal-finanzjament tal-vjaġġar barra, eh, u kriminalizzazzjoni anki li wieħed jiffaċilita dawn l-attivitajiet. U importanti illi jiena nisħa fuq il-fat li memx bżonn E, meta tiġi trasposizjoni, jekk l-Istati membri iħossu illi għandhom diġa strumenti suffiċenti biex jikranalizzaw din il mġieba memx għalfejn joħol u e, offizi terroristi, jekk diġa huma koperti mill-sistema kriminali tagħhom, memx għalfejn jagħmlu xejn iktar. Dawn il-ħames imġieba li semmejt, għandhom jiġu eh, għandhom eh, jiġu eh, kondotti eh, intenzjonalment u illegalment. Per eżempju, jiena bankier u jiġi ċaħat għandi u dan ma każijiet reali li seħew. u nitlob 5.000 euro, 8.000 euro eh, mill-bank biex eh, nimodernizza ċina u jiena bħala eh, bankier natihom dawn il-flus. E f'dan il-kas il-bankier eh, u uh, intenzjonalment huwa eh, mhuwiex mhux qed jagħmel reat. Issa, fuq il-drittijiet eh, fondamentali u salvagwardi hemm referenzja li kemm fil-introduzzjoni kif ukoll fl-artikolu 8 Min perspettiva legali, dawn ma kienux neċessari għaliex is-salvagwardi kollha tal-konvenzjoni japplikaw ukoll l protokoll. Però il-partijiet kollha negozjati kif ukoll l-Assemblea Parlamentari qalet le anki jekk hija ħaġa ovvja nixtiequ nerġgħu nesprimuhom dawn il-garanziji u dawn ir-referenzi isibuhom fil-preambolu kif ukoll fl-artikolu 8. Xi fisser da fil-prattika? ifisser illi il-preċipju ta' proporzjonalità għandu jiġi rispettat mod assolut. U t-tini huwa illi due process u dritt tal-proċess eh, għandu jiġi garantit u anki il-pista tal-prova huwa fuq il-akkuża u mhux fu il-difiża. Fu il-prosekutur. Naturalment, il-prezunzjoni ta' innoċenza u koll għanda tiġi rispettata f'kull każ. U biex nagħlaq, President, u issa blajnuna tal-presidenza e, Lussemburgiza diġa kellna laqa waħda hemm tliet laqat oħra programmati f'din dan ix-xahar f'Lulju biex nirsolvu l-kwistjoni tal-kompetenza l-Istati membri għandhom pożizzjonijiet differenti, Repubblika Ċeka għandha intenzjoni naturalment tirratifika tikkonkludi u tirratifika l-konvenzjoni u hija u wara kollox il-proċess miexi. Eh, hemm xi stati membri illi jaħsmu illi jew il-protokoll kollu kemmu jew parti minnu hija ta' kompetenza maqsuma u aħna ma naqblux fuq dan il-punt. Hija kwestjoni ta' interpretazzjoni legali ta' trattat u tal-ġurisprudenza. Din hija situazzjoni attwali. Grazzi. Grazzi, issa naddi l kelma l sur Weaver Reken mir-rappreżentanza permanenti tal-Lussemburgu għandek il-kelma joġbok. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président. Grazie ħafna, President tal-li tajt li l-presidenza tagħna li tkun tista' titkellem fuq dawn iż-żewġ eh, proposti ta' Kommissjoni kollega ġa spjega s-sitwazzjoni li mi. Minn dawn iż-żewġ proposti li għandhom xaqsmu mal-protokoll addizzjonali attira l-iktar l-attenzjoni tagħna, e ġifieri il-firma il-ħtieġa li Ewropea li l-Unjoni Ewropea tkun parti minn dan il-protokoll addizzjonali u l-ġenesi ta' dan il-protokoll eh, nafuha dokumentata u rappresentant tal-Kummissjoni wkoll tkellem ħafna fuq din il-ġenesi u tkellem ukoll fuq l-iżviluppar tantx normali minn naħata Brussell u Strasburgu. Issa dak li hija l-ħidma għaddejja fuq proposta deċiżjoni fuq livell ta' kunsill l-Stati membri kellhom l-ewwel skambju ta' perspettivi ta' veduti fil-bidu ta' din il-ġimgħa taħt presidenza tal-Latvja u l-presidenza tal-Lussemburgu prevediet tliet laqat f'Lulju u lan tagħna bħala presidenza huwa illi jkun hemm adozzjoni lejn il-ħarifa. Pala ħaġa sostanzjali, rappresentant tal-Kommissjoni spiega sew il-punti ta' diverġenza legali bejn il-Kommissjoni u l-biċċa kbira ta' l-Istati membri tal-Konsil. Grazzi ħafna, President. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna. Issa niftaħ il-mikrofonu għad-diskussjoni, Sur Deppers. President, Grazzi ħafna, Sur President. Id-dispeċini ħafna l ewwel li wasalt tard għax kelli dmirijiet oħra x'naqdi u tlift parti twila eh, tal-prezentazzjoni u merħba l-presidenza tal-Lussemburgu. Minister nitkellem fuq il-sostanza xina naqbel mal-sostanza tal-presentazzjoni, nitkellem kliktar fuq il-proċedura. il proċedura L-ewwel mistoqsija tiegħi hija din biex inkunu parti mill-protokoll addizzjonali hemm bżonn li wieħed ikun iffirma l-konvenzjoni ġenerali kemm l-istat membru tal kunsill tal-Ewropa affirmaw biex hekk inkunu nistgħu naraw x'l-interventi hemm bżonn fil-protokoll addizzjonali. Issa fuq il-firma tal-protokoll addizzjonali fimt sew so illi jintat illi skont l analizi tal-artiklu 3.2 tat-trattat hija l-Unjoni Ewropea li tkun firmatarja ta' dan il-protokoll addizzjonali. Jiena nemnek imma qed naqra l-artikli u għandi problema operattiva per eżempju punt erba' imma jottu kollha l-punti l-oħra kull parti tad-dot tal-miżuri neċessarji biex kun jista' jirreaġixxi għal reat skont regolament interna ġi fl-Unjoni Ewropea m'għandix kompetenza fuq il-liġi penali u għalhekk kif tistaw timpenjaw partijiet li mhumiex firmatarji u li kollhom bżonn daħluha fil-liġi interna tagħhom u dan jgħod tal-artikli kollha għal dawk li huma reati jiena ma nistax nifhem fuq livell ta' kunċett u nixtieq li inti tixħed dawl fuq dawn l-affarijiet għax pjuttost imħasseb. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Jekk m'hemmx kellim oħrajn, allura nistgħu nieħdu it-tweġiba tas-Sur Grazzi tal-mistoqsija tiegħek hekk nista' niċċara ftit l-affarijiet Mela, għall-ewwel mistoqsija tiegħek inwieġeb l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea bl-eċċezzjoni tal-Repubblika Ċeka mhux biss firmaw imma ratifikaw u għalhekk huma parti eh, mill-perspettiva legali tal-konvenzjoni. Aħna għandna ħtieġa kif qalet ukoll il-Presidenza tal-Lussemburgu il-għaxan huwa impost mill protokoll mill mekanizmu tal-Konsil tal-Europa ma nistawx insiru parti ta' protokoll li maħniex parti wkoll tal-istrument prinċipali, iġifieri l aċċessorju eh, isegwi l-parti prinċipali. Issa, dawk li huma l-kompetenzi nixtieq ngħid li huwa l-artiklu 3.2 ta' TF TFEU illi jgħid huwa l-artiklu jiddefinixxi l-lista ta' kompetenzi li huma ta' skriveta Ewropea hemm inċis snejn illi jipprevedi mhux m'għandux qudiemi imma hemm kompetenza esklużiva meta konklużjoni ta' trattat internazzjonali jista' iwassal għal bidla tal-kamp ta' applikazzjoni ta' regoli diġa jeżistu fuq livell Ewropew. Issa f'dawn il-każijiet jekk jeżistu deċiżjoni qafas tal-2002 ġiet riveduta fil-2008 li tot. U l-Ewropa għandha din il-kompetenza diżgħar eżerċitata darbtejn fil-2002 kif ukoll fil-2008. Konna taħt is-sistema tat-tielet pilastru ġifieri deċiżjoni qafas u mhux regolamenta direttiva kif għad fil-bidu tal-preżentazzjoni tiegħi mill-bidu netti u anki wara l-ċajiet dramatiċi ta' Pariġi wara li l-Kunsill tal-Ewropa impenja ruħu eh, mod preċiż u maċla li kena l-mandat illi niftħu diskussjoni u illi natu xejra tal-Lisbona dan il-qafas mhux biss ġifiri niftħu l-kontenut biex inkunu nistaw inmiġbu għal fenomenu tal-ġellida barranin u politikament nirrispondu kolla talba mill-ġnus maquda ta' skunsil ta' sigurta ġnus maquda ma' anki namlu strument għax il-plastri saqebu għana strument ta' eh, dritt eh, komunitarju mux deċiżjoni għafas li għandu ċerti effetti legali. U għalhekk il-punt sostanzjali huwa najdu għanna irċevejna mandat istruzzjonijiet mill kapita sa' gvern tagħna illi nirrevedu din id-deċiżjoni qafas u għalhekk hemm eh, strumenti li jeżistu diġa, sensila ta' strumenti li eh, aħna e, għadniħu kol fil-agenda Ewropea u kol għas-sigurta, iġifiri eh, mux jien qed ngħidlek bħall-uffiċjali qed inservi imma l-kulleġġ għalek. U kien ukoll jidher fuq l-aġenda tal-2007 u il-xogħol ehm, preparatorju sar u għalhekk aħna nidħlu fil-kategorija tal-artiklu 3.2 ta' tfu jeżistu regoli il nur Ewropea eżerċitat il-kompetenza tagħha u nistgħu nipprevedu bidla iġifieri kunsil tal-Ewropa u l-protokoll konċernat għandhom effett ċert fuq leġislazzjoni nixtieq nżid biex nwieġeb għall aħħar punt tiegħek illi kull parti huwa mitlub illi jimplementa dan il-protokoll. Aħna għandna l-intenzjoni ovvjament illi nipproponu implementazzjoni Ewropea armonizzata b'din id-direttiva. Għal ċerti stati membri m'hemmx eh, loġika għax diġà għandhom dan l-istrument. Għal ċerti stati membri xejn ma jinbidel, għal ċerti stati membri bil-kontra l-affarijiet jinbidlu għax se jkollhom bżonn dan l-istrument u jibidlu l-inkriminalizzazzjoni ta' ċerta mġiba kriminali. Nittama li rispondejta l-mistoqsijiet tiegħek. Grazzi. Thank you. Grazzi. Anna, għandek kumment, x'tagħmel? Diverġan. Apparti diverġenzi fuq il-kompetenzi legali ħanajdu l-amek. Xista tkun xista jkun f'konformità u passik tal-maġġer, ġifiri f'konformità ma' din il-filosofija tal-ġlida kontra terrorizmu kif ukoll mbagħad ir-rispett tad drittijiet tal-bniedem fl-istess waqt, jiġifieri mela nirrispondi. Fuq il-parti sostanzjali naħseb li sat membri tal-Kunsill huma unanmi fuq il-protokoll li jagħmlu dak li huwa previst fuq livell ministerjali dan kien il-fajl iġifiri eh, bil politikament u ukoll mill-lat tekniku qegħdin proċess l-ewwel ta' firmar u ta' konklużjoni jew ratifikar kif kontet najt fil-presentazzjoni tiegħi mod ġenerali għana nofru żewġ affarijiet il hawnhekk biex ikonna il-ċans nċaraw l-affarijiet deċidejna illi naqsmu l-pakket żewġ deċiżjonijiet ta' firma u mbagħad mill-ħarifa jkun hemm żewġ deċiżjonijiet ta' konklużjoni. Jekk li kieku e, ngħidu il-kompetenzi huma kollha maqsuma, iċifir kompetenza mħalta l-proċess ta' ratifika huwa itwal għax mhux biss l-Unjoni ma' kull stat membru li kollu bżonn ratifika il-protokoll jiddepozita l-istrumenti ta' ratifika u kull stat membru proċedura interna li hija differenti. U għalhekk jekk nieħdu l-urġenza li konna dawn l-istrumenti għal kompetenza esklużiva bħala proċedura li dik iktar effiċenti u maċla. Naħseb fuq il-parti sostanzali l-iktar fil għall-ispirtu litra tal-ġurisprudenza tat-trattat. Grazzi. Je voudrais être sûr que je vous ai bien. Mela, irrid nkun ċaru li fimtek, ċaru tont. Mela, Mela naqraw l-4.5 illi stati membri ikollom l-istrumenti li jaħsbu huma li huma effettivi fisser li l-Kummissjoni se tippreżenta direttiva jew oħra fejn eh, fuq l-Istati membri illi idaħlu fil-kodiċi penali tagħhom ir-reati li huma msemmija hawnhekk b'tip ta' sanzjonijiet korrispondenti dak li għattint iva eżatt. Ah, je suis euh, de plus en plus circonspect. Mela jina mħasseb ferm iktar allura issa. Do you want to reflect back? No? no? Okay. Okay. Uh, thank you very much for Grazie ħafna ta' dawn il-mistoqsijiet. Nistgħu nkomplu sew nistennew x'namlu. Il-punt li jmiss huwa preżentazzjoni ta' opinjonijiet legali minnaħa ta' servizzi legali tal-Parlament. Fil-15 ta' Diċembru 2014 il-koordinaturi ddeċidew li jużaw il-proċedura simplifikata taħt rule taħt regola 50 għall-adozzjoni tal-pożizzjoni tal-IP fuq ċerti dossijiet qed nitkellmu dwar tliet rapporti fejn ir-rapporter huwa Claude Morales dejjem. Il-laqta libe ta' ta' april ġejna informati li se jiddaħlu ċerti tibdiliet fil-proposti biex nippreżentaw ċerti emendi. Kien hemm il-ftehim għal dawn l-emendi tal-Kunsill. Eh, invista ta' dawn l-emendi fis 27 ta' april 2015, il-koordinaturi deċidew li jitolbu l-servizzi legali tal-Parlament l-opinjoni tagħhom fuq dawn it-tlet dossiers, mod partikolari fuq l-aktar emenda importanti proposta mill-Konsill. L-opinjoni indbatet li sur Moraes fi 23 ta' ġunju u ġiet imqasma lill membri kollha tal-Libe. L-ewwel qed nixtieq ngħaddi l-kelma lis servizzi legali tal-IP biex jippreżentaw l-opinjoni tagħhom u mbagħad wara inkomplu bid-diskussjoni. Hemm tliet proposti tal-Kummissjoni fuq il-mejda għad-diskussjoni mill-Kumitat tagħna. Kull waħda minn dawn il-proposti għandha diversi bażijiet legali. Lan huwa li jiġu revokati ċerti ċerti atti obsoleti. E, servizzi legali rċevew żewġ mistoqsijiet eh, minn għandkom brabta ma' dan id-dossier. L-ewwel waħda kienet jekk l-għażla ta' regolament bħala tip ta' qatt tal-iskopijiet ta' tliet proposti huwa konformità ma' trattat. It-tweġiba għal din il-mistoqsija Iva Iva għatlet proposti kollha kemm huma fil-fatt regolament huwa l-aħjar għażla għatlet proposti. L-ewwel net eh, nenfasizza li trattat ma jagħtix għal tip speċifiku ta' għal f'kas ta' revoka jgħid biss li jekk it-trattati ma jispeċifikawx it-tip ta' għat li għandu ġi adottat, l-istituzzjoni għandu tażlu fuq bażi case by case. Hemm żewġ proposti fejn il-bażi legali proposta mill-Kummissjoni ma tispeċifikax it-tip ta' att li għandu jiġi adottat. Din il-bażi legali tirreferi biss għal miżuri. Għal daqstant fil-każ ta' dawn iż-żewġ proposti se nirreferi għan numru kom 2014 713 u 714 Ġifiri fil-kas ta' dawn iż-żewġ proposti, il-leġislatura hija ħilsa li tażel l-aktarat xieraq. Il-Komissjoni proponit li tuża deċiżjoni għal dawn l-atti ta' revoka u skont l-abbozz tal-Konsill, l-abbażi tiegħu qegħdin naħdmu, eh, hemm il-ħsieb li t-tip ta' strument jinbidel għal-regolament issa analizzajna jekk hemmx argument favur deċiżjoni jew inkella regolament għal dawn il-proposti. U rajna wkoll il-kazistika tal-Qorti tal-Ġustizzja li tgħid li r-riżultat aħħari ta' deċiżjoni jaf ikun l-istess bħal dispożizzjoni għal regolament, speċjalment jekk dispożizzjoni hija bla kondizzjoni u ċara u preċiża. Skont l-analiżi tagħna, revoka sempliċi tissodisfa dawn l-istandard għal daqstant riżultat aħħari ta' deċiżjoni u regolament ikun simili eh, f'każijiet bħal dawn it-tielet proposta tal-Komissjoni kom 2014-715 jeda xejn differenti. Tnejn mill-bażijiet legali ta' tielet proposta jispeċifikaw it-tip ta' att li għandu jintuża. Artiklu 83.1 TFU jagħti lok għal adozzjoni ta' direttivi u artiklu 88 paragrafu 2 jagħti lok għal adozzjoni ta' regolamenti kemm il-Kommissjoni kif ukoll il-Kunsill qegħdin jaħsbu għall-adozzjoni għat-tielet proposta. Dan huwa tip ta' strument li huwa f'konformità mal-bażi legali tal-proposta u apparti minn hekk l-użu ta' regolament laqas biss eh, hemm bżonnu għaliex eh, hemm waħda mill-bażijiet legali. għal regolament huwa eh, strument xieraq biex jintuża anke għat-tielet proposta permettu li issa biex fil-qosor nitratta l-kwistjoni ta' 83 paragrafu wieħed, din hija waħda mill-bażijiet legali ta' tilt proposta. Hawnhekk fil-prinċipju jeħtieġ l-użu ta' direttiva eh, l-għandax taqsam definizzjoni ta' sanzjonijiet u reati, però wasalna konklużjoni li f'dan il-każ daqsek speċifiku eh, l-interpretazzjoni testwali ta' trattati mhux l-uniku għażla possibbli. Pala, minħabba l-fat li l din il-proposta mux li jkun hemm romanizzazzjoni, però jkun hemm revoka ta' atti obsoleti, allura l-użu ta' direttiva ma jidirx li hemm bżonnu. Fit-tieni parti ta' l-ewwel mistoqsija tiegħek staqsejt jekk hemmx argumenti favur li tintaż ir-regolament flok deċiżjoni kif Dan huwa relevanti biss l ewwel tieni proposta fejn il-leġislatur mhux marbut li adotta att speċifiku, però ir-riżultat aħħari ta' deċiżjoni fejn regolamenti jkun simili għall-iskop ta' revoka fil-każ rilevanti ma identifikajniex eh, l-ebda argument favur deċiżjoni jew regolament. It-tieni mistaqsija tiegħek kellha x'taqsam ma' revoka ta' deċiżjoni qafas fuq l-European Evidence Warrant. Il-Konsil jikonsidra li jżid din deċiżjoni qafas mal-lista ta' atti li għandhom jiġu revokati l-abbozz tal-Konsil fih dispożizzjoni ta' tranzizzjoni u xi emendi għal premessi marbutin ma' din ir-revoka addizzjonali. Irridu nfakru li deċiżjoni qafas diġà kienet ġiet mibdula permezz ta' direttiva uh, European Investigation Order fuq asma kriminali. Din id-direttiva se tapplika bejn 26 stati membri għaliex id-Danimarka u l-Irlanda ma kunux ipparteċipaw fl-adozzjoni eh, tiegħu. Servizzi legali eżaminaw dispożizzjoni tul kontest legali u wasalna l-konklużjoni li r-revoka tad deċiżjoni qafas fuq l ew mhux ta' tħassib legali. Però ovvjament u intem b'dan il-punt L-opportunità għal din it-tip ta' revoka tiġi evalwata fuq livell politiku. Grazzi ħafna l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna ta' din l-opinjoni. Min jixtieq jagħmel xi komment fuq dan l-intervent. Jekk dan il-każ. U vista tal-iżviluppi fuq dawn id-dossiers, Sur Moraes jipproponi li nkomplu bil-ħidma tagħhom bil-ħidma tagħna taħt l-emendi simplifikati. Jekk m'hemmx oġġezzjonijiet, is-Sur Morales bħala rapporter se jipproponi emendi li riflettu d-diskussjoni inkluż ukoll fuq l-emendi tal-Kunsill li seħħew fil-laqa tal-Kumitat Libe l-emendi se jintbatu l bl-emails sa tmiem din il-ġimgħa. Skont eh, artiklu 50 se jkun hemm deadline għall oġġezzjonijiet tal-emendi. Jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sa din id-data, ir-rapport jiġi mitqis bħala adottat mill-kumitat u r-rapport bl-emendi mbagħad se jiġi ippreżentat lill-plenarja. F'każ li jkun hemm 10% tal-membri li oġġezzjonaw ikun hemm vorazzjoni fil-laqa tal-komitat li jmiss l-iskadenza l-oġġezzjonijiet ma tindix tkun inqas minn 21 ġurnata mid-data li jintbagħat. Dan ifisser li jekk se nażlu l-aktar skadenza qasira u l-emendi jintbagħtu fit-3 ta' Lulju l-iskadenza allura tkun l-24 ta' Lulju. Mela, din smajna eh, l-opinjoni legali tas servizzi eh, legali tal-Parlament. Issa, l-aħħar punt tal-qatana, il-missjoni tad-delegazzjoni tal-Libe f'Washington DC mis-16 ta' 19 ta' Marzu 2015. Il-rapport ta' din il-missjoni il-kap tal-missjoni Sur Albrecht ħejja abbozz b'kooperazzjoni mal-membri li ħaddu sem f'din il-missjoni. L-iskop tal-missjoni kien li tinkiseb informazzjoni aġġornata dwar l-istat attwali u l-progress fl-Istati Uniti dwar fuq Eh, suġġetti ewlenin marbutin mal-privatezza u l-ħarsin tad-dejta wara riżoluzzjoni tal-Parlament ta' 12 ta' Marzu fuq sorveljanza elettronika massiċċa bħal pereżempju inizjattivi ta' riforma tal-privatezza PNR, eh, riforma tal-liġi ta' sorveljanza Amerikana, Safe Harbor, TTIP, il-ftejim umbrella kif ukoll l-abbozz tal-liġi Amerikan li jestendi l-art ta' privatezza tal-Istati Uniti taraw mill-aġenda li l-laqgħa kienet waħda intensiva b'diversi ma' mal-awtoritajiet Amerikani nies mill-Kongress, NGO u partit interessati. Din kienet opportunità biex il-membri tal-liba jiksbu informazzjoni utli dwar dawn is-suġġetti. Waslet ukoll għal tisħiħ fil-kooperazzjoni mal-awtoritajiet Amerikani u l-Kongress u rakkomandat li din il-kooperazzjoni tissaħħaħ u biex ikun hemm qafas ta' kooperazzjoni biex eh, ikun hemm ħidma fuq kwistjonijiet marbutin mal-kompetenza tal-Kumitat Libel, il-privatezza, sigurtà, libertajiet ċivili kif ukoll trasferimenti tad-dejta transatlantiċi għal dan il-lan, il-Kumitat jista' jiżviluppa proposti speċifiċi. Il-membri jistaw jikkommentaw. Eh, jien bess jidher li nixtieq li nista' ngħid li da, dan li hemm fir-rapport huwa minnu eh, dak kollu li hemm fir-rapport ġara eh, kien hemm impatt fuq il-ħidma ulterjuri tal-membri eh, l għadin jaħdmu fuq dawn l-oqsma nista' nsemmi huwa li wieħed mill-għanijiet tagħna kien li ikonna dialogi estensivi ma' l-Parti Amerikana b'mod li nkunu nistgħu nifmu x'inhu ma' differenzi reali. U fejn m'hemmx problemi reali ma hemm problemi ta' traduzzjoni tal-kulturi differenti tagħna. Il-laqat kienu utla ħafna għaliex Ħafna każijiet realizzajna li m'hemmx daqshekk differenzi daqskemm ħsibna. Imbagħad fuq smuħraj rajna li hemm problemi li huma reali iva. Dawn il-kuntatti diretti naħseb kienu utli ħafna. Waħda mill-ħidmiet konkreti tagħna kienet dan l-abbozz l imbagħad kien ippjanat li jiġi mressaq dwar id-drittijiet ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea eh, fl-Amerika. Dan l-abbozz huwa meħtieġ naħseb biex inkomplu mbagħad bil leġiżlazzjonijiet l-oħrajn kollha marbutejn mal mal qasam tal-privatezza. Għanna fit mim il-laqa sal-laqa li jmiss se tkun fi Strasburgu fis-6 ta' Lulju eh, fis-7 ta' flasġija. Ekun nhar it-tnejn, grazzi ħafna.